L-għawnek għallura nista nibda, ħan nibdew bil-punt fuq l-agenda dwar il-bilanċ, ħan nitkellmu wkoll fuq il-kumpanija elenkati fil-borza, għanna l loli Schmidt nixtieq infakkar il-kollegi illi aħna ħan neħħu l-item numru 9 u għanka l-iskambju ta' l-onorevoli xikluna daw ħajġu post-posti. allura ħanimxu fuq il-numru erba mill-numru erba mill-agenda u nagħti l-kelma l-onorevoli Schmidt mill-ewwel. Grazzi, Signora President, din hija opinjoni sensittiva u ġiet diskussa ħafna kif taf jiena nappoġġja bi sħiħ l-objettivi ta' din id-direttiva u jien inħoss li d-diskussjoni kienet frott ħafna u kienet pożittiva f'ħafna sensi. Imma jiena nħoss li l proposta tal-Kummissjoni mhix ambizjuża biżżejjed. Forsi din tista' tissorprendi xi wħud. Il-metodi fil-proposta huma riġidi u diskriminatorji u iktar importanti minn hekk mhix ħadd wassal għall-ebda bidla sinifikanti f'dak li għandu xaqsam ma' ambitu ma' tmux li l im bizzejiet, imma f'dak li għandu xaqsam ma' proċeduri ta' eh, recruitment u drittijiet ta' propietarju tmur wis. Ma kienx għalu li ma kienx hemm riżultati u il-Finlandja u pajjiżi ieħor jiena ma naqbilx it-tnejn li huma waslu għal daw il-miżuri autoregolatori imma hemm bżonn li jsir iżjed jien naħseb il-koll naqblu ma dan miexja bil-mod il-bidla. Hemm ħafna fatturi li huma raġuni għal daw l-iżbilanċi fid-differenza bejn is-sessi anke għandek il-modelli soċjali li huma parti mill-katina li hemm bżonn issir fil-bidla li għandha ssir jiena dejjem ngħid li dejjem jibda mid-dar il-komplessità tal-kwistjoni tal-bilanċ dwar id-differenza bejn is-sessi għanna il-problema ma solvix il-problema fil-iktar 5000 eh, kumpanji li għedin il-fuq. Jina għamil diversi tibdiliet biex nkun eżatti 50 imma jina għet proponi model differenti. Jina u koll għandirrieda rieda li naċċetta il model Ewropew. Anka di tfajna ħafna mistoqsijiet fuq għamminna tal-membri. Tal dan il-modell jiġbaħ dak li għaddej minnu Danimarka dis-sena. Ġifri li jibda mill-ewwel ta' April beda mill-ewwel ta' April. L-uniku mod biex aħna naslu għal bidla vera u għal kumpaniji stess li jħossu dan l-kem sejjaħ eh, sens ta' proprjetà fuq il-kwistjoni. il kwistjoni dan il-modell huwa l-aħjar mod kif nimxu l-qoddim għax jagħti lokal għal flessibil tal-kumpaniji stess għandhom jirriflettu fuq kultura interna u joħorġu b'mezzi kif għandhom jinkoraġixxu lin-nisa biex jimxu l-qoddim fih dan il-kumpaniji tagħhom anka kulħadd jistgħu jivverifikaw x'qed jagħmlu l-kumpaniji dwar dan dwar din il-kwistjoni kif kumpanija għandha livelli differenti u kif ċerti politiki fih dan kumpanija qed jitmexxew nistaw u ukoll kif ux jekkux sew jew le li ninvestu f'dik il-kumpanija mela dan model il-kumpanija għandhom jiddeċidu huma stess għalihom stess e, il-miri biex jaslu għal dan anka fuq il-bordijiet tagħhom u fuq kull livell tal-ġestjoni għaliex biex ikun hemm ċerta flessibilità l-kumpanija u l-fera tagħha tippermetti wkoll il-kumpaniji biex iħossu ċertu ownership u anka biex ikunu realistiċi fil-miri tagħhom. It-tieni li kumpaniji iwettqu e, politika apposta għal dan id-differenza bejn sessi biex nisa jkun jistgħu jovvanzaw fih dan il-kumpanija msemmija u anka biex huma jirrispettaw il-miri li jkunu poġġew ma stess jibdlu il-politiki anka ta', ta recruitment, eccetera diversità u kol ta' dat tip ta' miżuri. It-tielet, il-kumpaniji fil-rapport annwali jippreżentaw b'mod trasparenzi il-miri individwali għal membri tal-bord eżekuttivi u anka mhux eżekuttivi fuq il-livelli kollha tal-management u jridu jiddikjaraw ukoll jekk waslux għal-miri tagħhom jekk le għandhom eh, jiddikjaraw li ma miżuri ħadu biex dawn jaslu għal dal-miri. U din dan l-izbilanċ ukoll eh, li jibqa li jibqa il-qatri tisir għandu jiġi prezentata s-senata wara u dan kollu jsir fil-rapport annwali hemm punt ieħor li dawn ikunu jekk ma jirrispettawx dawn il-miri għandhom ikun hemm ikunu suġġetti għal sanzjonijiet. Mhumiex il-membri li mhumiex eżekuttivi li għandhom il-pot is-seta qed nitkellmu hawnhekk fuq pożizzjonijiet ta' livell avvanzat, sienja u iktar l-isfel fil-kumpanija u kol tal-ġerarkija, meta nitkelm, meta nibdew l-izbilanċ ta' differenza bejn is-sessi. Meta jksiru applikazzjonijiet għal eh, ruoli iktar il-fuq fil-management. Danu għanna għan forzi iktar Eh, iktar importanti qed nitkellmu wkoll għal pożizzjonijiet fil-bord iktar il qudiem Il-Kummissjoni targumenta li preżenza tan-nisa iktar eh, se toħlo effetti spillover fuq il-livelli iktar baxxi. L-esperjenza tan Norveġja ta' kwoti turi l-assenza ta' effetti bħal dawn għalkemm in-nisa issa huma 40% tal-bordijiet li mhumiex eżekuttivi, xorta waħda għandek fuq livelli ta' senior management dawn ma kienx hemm impatt tal-jom u għalhekk aħna illi aħna nsibu soluzzjoni għal żbilanċi fil-differenza bejn is-sessi fuq livelli iktar baxxi tal-management imbuha iktar importanti minn ta' fuq. Aħna nafu li qegħdin immirajna diversi istituzzjoniet minn dan il-Kumitat u propost oħra fil-abbozz ta' rapporti huwa dwar l-istituzzjoniet Ewropej aħna ma nistawx noqogħdu nipuntaw subajna l-industrija qabel ma aħna naraw x'qegħdin nagħmlu aħna stess. Il-lis il-Bank Ċentrali Ewropew pereżempju e, huwa wieħed mill-entitajiet fejn hemm problemi dwar dan ir-rigward, forsi għanna natu mistoqsija li l surkostanti Kostanti x'qed jagħmel fil-fatt illum wara nofsinhar meta niltaqgħu miegħu. Jien qed fir-rapport tiegħi illi għandu jkun hemm inkorporazzjoni fir-regoli dwar favur dan is-suġġett. Iżjed politiki effiċjenti dwar dan dwar il-kwistjoni għandhom jiġu mwettqam mill-istituzzjoni kollha tagħna u nixtieq nagħlaq, Sinjora President, billi ngħid li din ovvjament hija kwistjoni sensittiva ħafna jina naf li l-proposta tiegħi mhix sejra fid-direzzjoni ta' dawk li li jridu il ta' fil-kwoti, imma fil-fatt il-rapport jista jifforma eh, xi tip ta' kompromiss bilanċjat ta' xaħna nafu li mill-naħa tal-Istati membri kif numa rafit bħalissa minoranza li għedha timblokka l-affarijiet. Grazzi ħafna. Thank you. Um... Grazzi lilek. Is-Sunjura Vorsenskog għal-PPU. Grazzi, Sinjura, President, jiddispjaċini li wasalt tard allura ma stajx nisma il-bidu il ta' introduzzjoni tijak imma jina kon għat nisma ħafna b'attenzjoni fuq xettajt fuq l ta' Ewropej u jina naqbel bisħiħ. B'mod ġenerali, personalment, jina nissimpatizza mal-proposta kif hija mfassla minn Vivian Redding. Minn Vivian Redding illa għaliex miex jibsa fuq il-kwoti m'hemm ċertu approċċ. biex namluha obbligatorja l-Istati membri li jieħdu din il-kwistjoni bis-serjetà. Dak li jiena nikkonsidra li huwa import, għatih importanti li l-Parlament verament jaħdem fuq mhux fuq il jaħdem mux fuq il-kwantità u fuq il-kwoti imma fuq il-kwalità għax dak li aħna rridu naslu għalih huwa governanza aħjar għal kumitat Monetarju tagħna għall istituzzjonijiet finanzjarji tagħna. U jista' jkun hemm ir-riskju li niġġeneralizzaw wisq eh, b'mod ġenerali meta inti jkollok kostituzzjoni iktar diversa tal-bord, iġveri rġil u nisa immanka minn sfondi differenti, dan jista e, eh, bħafna ħafna il-kwalità ta' dak li joħroġ mill-kamra tal-bord. U anka li iffukar ikun fuq medda ta' żmien itwal u l-kwalità li toħroġ mill-bord tkun ferm iżjed aħjar u l-bord ikun iktar jikkontribwixxi għal dan għat-titjib ta' kumpanija jew entità. Allura jiena nikkonsidra din il-kwistjoni li hija importanti ħafna anka s-settur finanzjarju imma biex aħna naslu għalaw il-kwistjoni importanti mhux biss il-kwota fl-aħħar tal-ġurnata mux il-kwota inkullan eh, obbligatorja imma li l-istituzzjonijiet finanzjari ikollhom programmi ta' żvilupp ta' management għan nisa tajbin biex bekk ikunu jistgħu jibnu jgħinuhom jixprunaw eh, eh, il-kwalità tagħhom fih dan il-kumpaniji biex imbagħad huma meta jkollhom it-tfal jitilqu fi tletinijiet fil-età ta' 30 sena u forsi fil-età ta' 40 il-ġew jidħlu u ma jkunu verament jagħmlu tifsira fil-kumpaniji u l-entitajiet li jidħlu fihom. Anka rridu naraw x'tip ta' possibilità hemm u sijat ta' ħidma ta' xogħol dawn il-kwistjoni huma ta' importanza kbira. Ma tistax issewwi dan fih dan leġiżlazzjoni Ewropea, ma li nistgħu nsewwu huwa u għalli daw il-kumpaniji jridu joħolqu dat tip ta' programmi u għandhom jirrapportaw dan fil-rapporti annwali tagħhom, eċetera, ecc. Allura dan huwa approċċ għalija huwa importanti ħafna illi aħna nixprunaw u b'dan forsi nistaw anka intejbu ħafna l-proposti u jiena nħares il-qudiem rapport tiegħek u biex nikkopera miegħek anka minn gruppi kollegi oħra mill-familji politiċi l-oħrajn għall-opinjonijiet biex iġu għall-opinjonijiet fih dan kon. għax dan huwa qatih importanti ma nix biss għoddim għajnejna dan is-settur finanzjarju li jiġi eh, immexxi mill-irġiel imma rridu wkoll għandna bżonn in-nisa mela għanna onervoli membru li miex edawnek u se naqra l-opinjoni tagħha. Fu l-opinjoni tiegħek, Sur Schmidt, xi tixtieq tirringrazzjak tal din l-opinjoni importanti ħafna. il-negozji huma importanti biex in-nisa jidħlu fihom fil-livell ta' tmexxija u bekk ukoll ikun hemm posta ta' xogħol jkun inklużiv dan il-rapport jekk huwa pass l-ewwel pass il qudiem ħafna biex nippreżentaw il-irġiel u nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet. U dan jista' jkun ukoll ċavetta biex aħna insibu soluzzjoni għal problemi li qegħdin fihom. Għandna eżempju minn Norveġġja u Franza wkoll meta kien hemm sanzjonijiet daw iż-żewġ pajjiżi l-progress il mexa eh, malajr. u jekk irridu nipromovu partiċipazzjoni tan nisa fuq livelli għolja fiħdan stat membru għanna bżon sanzjonijiet komuni Ewropej u anka fil-rapporters huma favur għal daw it-tip miri l-onorevoli membru hemm bżonn ta' leġislazzjoni biex aħna jkollna verament progress u allura ma tistax tappoġġa l opinjoni tal-rapporter fuq dan il-punt da' suġġett eżatt hemm bżonn ikun hemm effetti pożittivi f'dan il-progress soċjali u għandna bżonn nużu kwota, għand bżonn li nużaw kwoti għal biex kon inċentivi. Għandu jkun hemm min jiffoka wkoll fuq din il, din il daw il-miri anka li jsemmew fil-kumpaniji li jiġu favoriti li jmexxu lin nisa il-fuq fil-livelli tagħhom bini ta' kapaċitajiet kif ukoll joħolqu networks u sistemi ta' mentoring Is-sinja Klifin u kollija taqbel mal-rapporter li l-selezzjoniet ta' proċeduri mhumiex trasparenti biżejt u rridu nżidu trasparenza f'dan il-proċess u għam importanti u koll ninsistu u koll li nkunu demokratiċi u ma jkunx hemm diskriminazzjoni fil-proċess ta' tħul ta' personal. Allura għandu il-rapporter għandu jiddatta dan il-rapport. L-istituzzjoni Ewropej mbagħad għandhom ikunu minn ta' uddim u u hemm bżonn li allura nixprunaw din id-direttiva u li ma jkunx u ma nqodux inżomm inżommu lura biex din id-direttiva la bosta direttiva jmur għal mandat parlamentari li jmiss. <clears throat> Issa il-kelma lil mela għandi sul Fox. Grazzi, Sinra Ċena. Nixtieq nirringrazzja l-Loli Schmidt tax-xogħol tiegħu fuq din l opinjoni il-grupp tiegħi irid jara iktar nisa fuq il-bord fuq fil-kumpaniji. Dan waslu għal eh, perspettivi friski u anka teħid aħjar ta' deċiżjonijiet mal-Unjoni Ewropea kollha hemm stati membri differenti li jużaw miżuri differenti f'dak li għandu x'jaqsam man nisa fuq il-bordijiet jew permezz ta' kwoti mandatorji bħall-Awstrija, il-Belġju u Franza jew bħar-Renju Unit, Finlandja u l-Iżvezja permezz ta' mezzi mhux leġislattivi imma li jkunu effettwati L-Unjoni Ewropea tuża eh, eh, kontesti kulturali differenti kif ukoll strutturi differenti tal-bordijiet fl-Istati membri li waslu għal il varjetà fuq inizjattivi fuq livell nazzjonali bħala riżultat jina nara diffiċli biex nara kif il-proposta leġislativa tal-Unjoni Ewropea kollha se jkollha valur miżjud meta speċjalment nafu illi fl-istituzzjonijiet finanzjarji eh, Ewropej hemm daqshekk ftit nisab bħal Bank Ċentrali Ewropej. Inħossu l istituzzjonijiet Ewropej għandhom imexxu permess tal-eżempju. Jiena ma naqbilx li għandu jkun hemm dan is-sistema ta' one size fits all kif forsi qed naslu għalja f'daw l-aħħar snin, di mhix se twassal għal tibdil kulturali li nħossu li hemm bżonn ikun hemm biex naraw progress. L-approċċ tar-Renju Unit jaħdem ma' negozji u parteċipanti biex jgħinuhom jindunaw bil-titib li jista' jkun hemm meta n-nisa jitlu fil-bordijiet fuq livell qoli kontesti fejn in-nisa jitlu fuq daw il-livelli fuq il-livelli olin fil-bordijiet minħabba il-mertu tagħhom stessu mhux minħabba kwoti biss. nirikonsidraw u ukoll il-kwistjoni ta' proporzjonalità. Għanna daw il-kumpaniji li għandhom jew tal-waqt ikollhom eh, inizjattivi f'postom numru zarbista kumpaniji fl-istati membri li mumiex bħalissa edin kollom il-mizuri taħħom biex jtejbu din id-diversità fil-Kamra tal-Bord. Jien konsidra li l-Kommissjoni Ewropea għandha tisħaq fuq dawk l-istati membri li għadhom ma ħadux bis-serjetà biex idaħlu nisa fuq il-Kamra tal-Bordijiet u nittamaw li l-azzjoniet fuq livelli nazzjonali għandhom ikun għandhom jiġu xprunati u mhux nikkonsidraw leġiżlazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Normalment li sijar ikollu membru ieħor għal fil-komitat biex jitkellem għalhekk jiena labt fil-fatt biex nitkellem l-ewwel imma L-ewwel ħaġa grazzi l-Kummissjoni għal proposta u grazzi l-rapporter għal proposta tiegħu huwa interessanti di li aħna mmexxu permezz tal-eżempju għax dan ifisser allura li hemm bżonn ikun hemm bidliet anka n-nisa imma anka l-irġiel Allura ħaġa tajba li hawnhekk għandna raġel li qed iwettaq ħidma fuq diversità u drittijiet ta' ta' bidla ta' differenza bej sessi. Għandna diskussjoni ta' prinċipju b'saħħtu il għaliex għandna differenza bejn punti obbligatorji u regoli li jorbtu il-regoli li jorbtu għedin iżommu l-ura, e, regoli biex nejtek soft. Imma naraw ukoll ħafna istituzzjonijiet fejn xejn mu qed jinbidel. U li nista' najtu li aħna wkoll probabbilment kellna ħafna laqat mal-Kumitat Finanzjarju u għandi perspettivi differenti dwar dan. Allura hemm ħafna ikma swali kbar mimlija jarġiel u anka l-istituzzjonijiet pubbliċi bħal pereżempju xparkasin u f'pajjiżi stess huwa diffiċli biex insibu eh, numru kbir ta' nisa li jmexxu l-banek li hija ħasra. U ġeneralment meta niġu għal funzjoni ta' supervizjoni ġeneralment, għalmenu fl-istat tiegħi, huma trade unions li jibatu nisa u l-oħrajn kollha bażikament huma rġiel. Allura rajna u koll fermin as progress fl-istat tijaj stess mill-li kien maqbul qabel aħna kellna azzjoni volontarja, aħna kellna istituzzjoni mhux vinkolanti imma sempliċement ma wettqux dak li kellhom iwettqu. Allura issa għaliex hija kwistjoni daqshekk importanti ta' interess pubbliku għax il-Ġermanja kienet ġabet bidla daqshekk żgħira allura hemm raġuni tajba biex aħna nieħdu azzjoni iebsa fl-istess ħin, ovvjament di mhijiex f'kontradizzjoni mal-iżvilupp ta' miżuri addizzjonali dwar dak li qed jissuġġerixxi l-ismet fir-rapport tiegħu jistgħu jgħinu istituzzjonijiet biex jagħmlu t-tibdil tagħhom stess u dik hija tajnuna. Imma bl-ebda mod m'hemm kontradizzjoni li jkun hemm miri ta' min jorbot fuqhom u jkun hemm sanzjonijiet fuq dal livell. Naqbel mar-rapporter li m'għandniex nilimitaw ruħna l-kumpaniji privati għanna nħarsu wkoll lejn l-istituzzjonijiet Ewropej imma jimma naqbilx ma' sentenza li għadna għadin nagħmlu li l-ewwel l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jinbidlu mbagħad iktar ta' nħarsu jis-settur pubbliku. Le, it-tnej iż-żewġ naħat għandhom jibdlu u flimkien b'mod parallel u jadattaw ruhom mal tibdiliet għax is-soċjetà tal-lum jiżjed ferm iżjed żviluppata fil-kmamar ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet u allura hija ħaġa tajba li aħna bħala leġislaturi namlu bħal dawk il-ċittadini li qegħdin japplikaw fil-ħajjiet tagħhom ta' kuljum. U hija ċara l-opinjoni pubblika f'dawn il-kwistjonijiet u naħseb għandna nisimgħu iżjed li ċittadini f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Tyson tixtieq titkellem imbagħad Sinjura Korazza Bilt wara. Jekk jogħġbok, Sinjura Tyson. Grazzi ħafna, President. Gigold ħadli l-klim minn ħalqi. Nirringrazzja l-rapporter u fortunatament għanna raġel bħala rapporter dan ir-rigward. Xaġa tajba għaliex Hawn qed nitkellmu dwar soċjetà bbażata fuq nisa u irġiel. Għal daqstant, simbolikament tajjeb li jkollna rapporter raġel jitħaddet fuq dawn l-affarijiet. It-tieni proposta, proposta koraġuża minn Kummissarju Reding, nafu li kienet diffiċli taqdem il-Kummissjoni, kien hemm ħafna kritika diġà minn qabel ma tresqet din il-proposta, iżda hija mara ta' ċertu stoffa baqgħet fuq il-pożizzjoni tagħha u baqat għaddejja b'din id-deċiżjoni, b'din il-proposta. Aħna nappoġġawha ċertu korrezzjonijiet, ċertu tibdilit iżda aħna nixtiequ niddiskutu dan anke fil-gruppi politiċi tagħna. Nixtiequ naraw jekk irridux regoli vinkolanti kif qed jgħidu oħrajn jew inkella regoli inqas ħarxa kif iridu uħud oħra. Il-koll rridu sistema ta' standard ISO 2009X eh, naħseb dan importanti ħafna jista' jkun interessanti iżda rridu naraw jekk nistgħu inlaqgħu iż-żewġ proposti flimkien. Irridu naħdmu biex naslu għar-riżultat biex nimmiraw lej riżultati tangibbli, konkreti, għaliex hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali, qed naraw li hemm ftit nisa f'ċertu pożizzjonijiet għolin u għalhekk Nistgħu nsibu ħafna raġunijiet wara dan, għala pereżempju n-nisa jaħdmu d-dar, eċetera, m'hemm elementi oħrajn. Hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali u ta' ugwaljanza ta' drittijiet, eċetera. Ħaġa oħra, rridu naħtfu t talenti li hemm, hemm talenti kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel nistgħu nażlu minn keffa wiesa ta' talenti differenti kemm tal-irġiel u tan-nisa u nafu li iktar ma jkun hemm diversità iktar ikonna riżultati tajbin. Dan qed naraw f'ħafna oqsma u għalhekk jeħtieġ li naħtfu din il-possibilità u nappoġġaw lin-nisa. Kwistjoni oħra. Irridu naħdmu fuq l-ambitu li qed tipproponilna Sinjura Reding jew irridu nwessawh. Jiena naħseb li diffiċli li nagħtu xi talimiet lill-settur privat u imbagħad fis-settur pubbliku nħallu l-affarijiet iktar laxki, per eżempju fl-istituzzjonijiet Ewropej, għalhekk jeħtieġ li naħdmu fuq il-livelli kollha, niżnu l-affarijiet kif huma, nsibu l-kondizzjonijiet tajbin u l-koordinaturi tagħna tal-grupp tagħna flimkien ma' kollegi oħra il-koll flimkien neħtieġu nimxu l-qoddim ma nistawx noqogħdu nagħmlu ħafna dowmin. Il-proposta tal-Kummissjoni qed hemmhekk tal-Kummissarju Reding u għalhekk jeħtieġ li nxamru l-kmim biex bekk nagħmlu passi konkreti l qudiem Madanakollu hija xi ġa pożittiva li qed nimxu l qudiem li hemm xi eh, punti li jkunu iktar vinkolanti, qed nivvalutaw ukoll il-kwoti u għandna wkoll politika fil-Belġu bħal din hemm kwoti u rajna li n-nisa permezz ta' dawn kellhom minn tal-inqas xi possibilitajiet li jistgħu jaħfu. Ministri li għandhom iktar minn 70-80 sena għalunna li jekk ikun hemm kieku ma kienx hemm il-kwoti, kieku il-politika eh, kien ikonna inqas nisa għal daqstant aħna rridu appoċ wiesa biex nimxu l-qoddim għal proposta tal-Kommissjoni biex niksbu r-riżultati. Nirringrazzja mill ġdid l rapporter naf li huwa ċertament konvint fuq dan il-an u dan ovvjament utli għax-xogħol tagħna. Grazzi. Il-President. Is-Sinjura Korazza bild. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq niskuża ruħi mar-rapporter u mal-kollegi għaliex ma konċet nisma' id-diskors tiegħu kollu għaliex Eh, il-karozza tal-parlament li ġitalija ġit tard u għalhekk sfortunatament jiena wasal tard fil-parlament. Importanti li nipromovu l ugwaljenza bejn is-sessi fuq livelli kollha ta' taħita deċiżjonijiet. Aħna rċevejna dil proposta meta l-Kommissjoni propju f'dan ir-rigward. Bħala rapporter fil-Kumitat tan-Nisa jiena nixtieq ngħid li jiena nappoġġa din id-direttiva Għaldaqstant diġà hemm mentalità differenti vizavi il-rapporter tal-Kumitat Ekon. Naħseb li għanna sfida u dimna ġiti prezentata tajjeb u emżon nitlu għalli għabir ras. Emżon inkonna ġustizja soċjali biex ikun hemm rispett tal-prinċipju tal-ugwaljanza li huma fil-bażi tal-modell Ewropew u anke mill-ħtieġa li noħolqu valur miżjud fuq il-livell tal-kumpaniji tagħna f'dan ir-rigward. Għal daqstant jeħtieġna nappoġġaw dan il-modell li jimxi skont il-merti u aħna rridu li jkun hemm il-preżenza tan-nisa fil-bord tad-diretturi. Il-kellim tkellem dwar ehm, il-metodi tal-kumpaniji kif ħajamlu dan. Dan diġà minnieh. Mhux biss qed nitkellem dwar il-kumpaniji li adottaw miżuri mingħajr ma kisbu wisq riżultati, iżda wkoll diġà kellna żewġ rapporti li tkellmu dwar dan is-suġġett, kellna il-rapporti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea li kienu jitolbu lill-Istati membri biex jaħdmu f'dan ir-rigward. Dan diġà jmur lura l-1996 iżda Sfortunatament, ir-riżultati ma waslux u għalhekk jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa sabiex bekk inżidu l-preżenza tan-nisa fil-bord tad-diretturi. Ma mksibniex riżultati sfortunatament minkejja li kien hemm xogħol f'dan ir-rigward u kien hemm interventi fl-modi imma minnaħa tal-istati membri u l-kumpaniji ma ksibniex riżultati tanġibli. Kwistjoni oħra, aħna qed ngħixu f'suq waħdini li jeħtieġu li neħtieġu nsaħħu b'regoli armonizzati kif ukoll b'riżultati li jkunu bilanċati u għalhekk f'dan is-suq waħdini qed naraw li għandna kumpaniji li jiksbu riżultati f'ċertu pajjiżi u mbagħad il-ferat ta' dawk l-istess kumpaniji f'pajjiżi oħrajn isibu ruhom f'sitwazzjoni kompletament differenti. Fi rigward l-implementazzjoni tal-liġi, per eżempju, ejna raw fi Franza x'qed jiġri, hemmhekk kien hemm riżultati pożittivi iva diġà minn qabel ma ttieħdu il-miżuri obbligatorji u dawn il-kumpaniji Franċiżi għandhom nejn li għandhom imbagħad ferat li jinsabu f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea fejn l-affarijiet mhux qegħdin jimxu l qudiem Għalhekk jeħtieġ li jkollna approċċ armonizzat fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex bekk naslu għal bilanċ bejn ir-riżultati fil-kumpaniji f'pajjiż u r-riżultati li jkun hemm f'pajjiżi oħrajn. It-tielet kwistjoni. Kollega Fox kienet jgħid li memx situazzjoni uniformi fuq il-livell legali, amministrattiv tal-kumpaniji tagħna fis-suq waħdini. Din minna u għalhekk id-direttiva qed tieħu dan l-approċċ inqas aħrax biex tkun tista' tilħaq dawn l-anijiet li aħna qed insemmu. Fuq is-sanzjonijiet li huma definiti min-naħa tal-Istati membri. Jiena nixtieq ngħid li l-miżura qed titkellem dwar l-amministraturi li ma jkollhomx kariga eżekuttiva, hemm pajjiżi li għandhom bord ta' diretturi li jkunu separati, etc. Għaldaqstant id-direttiva qed ittina fejn nimirħu fejn kunu nistgħu nimplementaw kollox skont is-sitwazzjoni differenti li tvarja minn stat membru għal ieħor. Allura, għalija li mi l-isfida ewlenija f'din id-direttiva. Hawnhekk mhux ċar jekk hemmx tal-Kummissjoni li jkun hemm dawn it-tip ta' sanzjonijiet. Sen 2020 il-kumpaniji li ma jalħqux l-40% li semmiet jew inkella l-kumpaniji li ma jkunux implementaw metodu ċar bbażat fuq trasparenza, fuq il-merti, fuq il-potenzjal ta' dawn it-talenti tan-nisa sal-2020 jekk ma jaħqux dalanijiet il-Kummissarju Redding qed tisħaq fuq dan u naħseb li hija xaġa pożittiva li l-pis tal-prova taqa' fidejn il-kumpaniji. Speċjalment dawk li ma jkunux implementaw dan il-metodu ibbażat fuq il-meritokrazija, ġifiri fuq il-merti. U li daħlu n-nisa fil-bord tad-diretturi sad-data eh, li hemm fid-direttiva. Allura ejja niċċaraw dan l-aspett għaliex jekk ngħidu li lan huwa li naslu sa 40% sa l-2020 ħajkun diffiċli li dawn il-kumpaniji jilħqu din il-mira fejn illum pereżempju jkunu jinsabu sa 10% jew sa 7% bħala nisa fil-bordijiet tagħhom. Għandna każijiet bħal dawn fl-Unjoni Ewropea fejn 7% tkun ir rappreżentanza tan nisa fil-bord tad diretturi. Għalhekk mhux faċli permezz ta' dawn ir-regoli biex ikun hemm innovazzjoni biex dawn il-bordi tad-diretturi jaslu sa 40% tan nisa rappreżentati fil-bord tagħhom sal-2020. Jekk aħna tnajdu li loqsa differenti jew inkella l-miżuri differenti ser jgħinu biex naslu sal-2020, tajjeb. Imma jekk ħanajdu li minn 7% se naslu għal pereżempju 30% sal-2020 diġà jkun riżultat u m'hemmx għalfejn nifissaw bil-ċifra tal-40% għal dawn il-każijiet. Allura ejja naħdmu fuq il-modelli li jistaw jintużaw sal-2020 biex nkunu nistaw tassaw nibdlu il-mentalità. Bil-fatti imma, xaħġa li ma ksibnix bil-autoregolamentazzjoni li ma taċ frott sissa. Grazzi ħafna, grazzi l-rapporter, kanna kuntatti tajbin ma' rapporter sissa u grazzi lill kollegi li jixtiequ li naslu għal riżultat effettiv. Għalhekk ejja nimxu mal-ispirtu u l-kontenut tad direttiva min-naħa tal kummissjoni u allura ejja ma nippruvawx indaħlu affarijiet f'din id-direttiva l-affarijiet kollha marbuta mal ugwaljenza tas sessi pereżempju il-suq tax-xogħol l-istituzzjonijiet Ewropej, eccetera hemm strumenti oħrajn fejn aħna nistgħu nibatu dawn il-messaġġi minnaħa tagħna imma għalhekk nużaw il-qafas ta' direttiva biex naslu għal riżultati konkreti. Grazzi. Grazzi. Jiena rapportera l-proposta tal-Parlament imma jeħtieġ li naġġu daqsxejn l-affarijiet issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Luling. Jekk jogħġbok. Ringrazzjak, Sinjura President. Jiena ma tantx edha sitwazzjoni tajba bħalissa għax minn bidu tan sittinijiet fl-qdiet fej tan nisa għall-igwaljanza fost il-nisa u l-irġiel dejjem kien hemm xogħol pragmatiku u raġunevoli. Imma jien għandi problema ta' prinċipju għax fil-fatt aħanna qegħdin nersqu lejn l-ekonomija soċjali u libera tas-suq qed ngħidu li hija l-politika li se timponi il-mod ta' kif jintażlu n-nies fil-kumpanniji eh, privati meta qed nitkellmu fuq id direzzjoni tal-istess kumpanija, il-problema tiegħi hija waħda legali ta' qafas legali fuq din il-proposta. Jina naħseb ta' min li nistennow l-opinjoni dwar il-qafas legali. Hemm problema wkoll għax il-liġi tal-kumpanniji jekk wieħed iqis il-kwotas li jeżistu fil- postijiet ta' ġestjoni mhux eżekutivi hemm problemi għax il-liġi tal-kumpaniji ehm, huwa differenti. Il-bord tad-diretturi f'xi kumpanija fil-Lussemburgu jew Franza dvarja mill-sistema eh, Ġermaniża. Għalhekk ma jistax ikonna l-istess dokument għal li applika l-pajjiżi b'sistemi differenti. Naħseb għalek li għabbasi ta' dak li qed jipproponi is-Sur Schmidt rapporter tagħna, naħseb li rridu nqodu attenti li mhux qed nħaltu kollox. Jiena naħseb li rridu naġixxu l-ewwel net fl-istituzzjoni Ewropej u qegħdin nimxu b'dan il-mod. U jiena eh, membru tal-bjuħu nistanajdilkom li dan l-axħar ħafna nisan ki leħqu kellhom il-promotions u leħqu diretturi ġenerali. Tajna l-eżempju kienet eżemplari il sistema għax anki ċertu rġil qalu li ħafna anki rġil qalu li ħadulhom postom in-nisa kienu iktar waslu iktar. Signora sinjura Redding u kol tgħid li iktar minn żewġ terzi tal-persona tal-istaff tagħha huma nisa. Tajjeb li namlu xogħol pożittiv inna namlu dan mill-1986 għanna direttiva fuq dan il-suġġett tal-86 li mbagħad eh, rajnija tiġi riformata, imma għabbażi ta' din id-direttiva x-xogħol pożittiv jista' jsir. Jiena naħseb li l-ewwel irridu noqogħdu attenti, nqisu ftit l-affarijiet. Naraw x'inhija il-bażi legali li tippermettilna naslu għal dak li qed tipproponi l-Kummissjoni Aħna nafu kif immorru l-affarijiet fil-Kummissjoni kien hemm in-nisa li kienu kontra, imma n nisa eh, f'pajjiżi li irnexxew ma, ma jridux li jitlu f'sistema ta' kwota. Fil-politika li kunem il kwota hija ħaġa, imma eh, fuq ma oħra, mux anki ġifiri metu wieħed jitkellem fuq l-entitajiet pubbliċi li dawn jagħtu l-eżempju, imma għal settur privat jiena ma naħsibx li għandna nagħmlu l-istess ħaġa, nixtieq li nistennaw il-parir legali u naħseb dan għandna nagħmlu qabel immexxu bil-din il-proposta, dan ir-rapport. Uh, Tajjeb, uh, ħanitkellem Mux bħala president imma peress li jina ndi rapport, jider li jem ħafna bil li jeħtieġu azzjoni issa nħarsu lejn l-evidenza u reċerki li għanna minn kumpaniji li speċifikament taw ħarsa lejn kemm mhux qed nużaw it-talenti tan-nisa fit-taħid ta' deċiżjonijiet u dan juri li l-kumpaniji li jkollhom bord ta' diretturi, management differenti li jkun diversifikat għandhom suċċessi, għandhom profitti, bejħ, ritorn fuq il-kapital, ritorn fuq l-ekwita, għalhekk naħseb li dan utli li nħarsu lejhom dawn l-eżempi għaliex waħda mill-lodot li ntużat pereżempju fil-Finlandja huwa li jużaw ġrajiet ta' fuq il-mezzi ta' xandir kif kellek bilanċ fil-bord ta' diretturi tal-kumpaniji kif kemm kienu għaddejjin tajjeb ħafna u kumpaniji naħa l-oħra bort tad diretturi Virgil Biss li ma tantx kienu sejrin daqshekk tajjeb. Affarijiet bħal daw irridu nsusu fuqhom speċjalment fi żmien ta' reċessjoni. Importanti li ikonna dan l-approċċ u mhux approċċ x'qed jiġri fl-istati membri, imma naħseb li f'dal każ iwa jista' jiġri li jkun l-aqwa każ li nispjegaw għax aħna l-iktar komdi, għax l-iktar li nafu fuqhom, ovvjament għax huwa l-istat membru tagħna, u hawnhekk hemm bżonn nżidu l-livelli tagħna biex naraw x'nistgħu nagħmlu madwar l-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq ngħid li anke fil-Stat Membru tiegħi għandna managers nisa, speċjalment fis-settur finanzjarju, xi ħaġa li għandna nagħtu ħarsa għaliex aħna l-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju wara kollox. Il-medja hija ta' 34 fil-Renju Unit imma meta tara il-pożizzjonijiet għolja fl-eżekuttiv mbagħad tara li ċifra tinżel għal 11%. Ċifra baxxa jiddispjaċini li s-Sur Fox mhux jataw imma tieħu ħafna żmien permezz tal-mekanizmu volontarju biex tikseb żieda kbira fil-qasam fiż-żona tiegħi minn fejn niġijin. Ma fir-Renju Unit tkun diffiċli li jkollna approċċ volontarju, dan ma jfissirx li rridu nimminaw dak li ksibna għal dawk il-kumpaniji li marru l-approċċ leġislattiv, pereżempju fl-Italja, Il-numru ta' nisa fil-bord tad diretturi ta' kumpaniji Taljani kważi doppja f'din l-aħħar sena. Dan għaliex waslu leġiżlazzjoni fl-2011. L-istess japplika fi Franza fejn il-numru ta' nisa fil-bord tad diretturi rdoppja f'sentej għal 25% minn 12% fl-2010. Fl-Iżlanda introduċew fl-2010 skadenza ta' settembru tal-2013 għal kumpaniji biktar minn 50 impjegat biex ikollhom tal-inqas 40% ta' nisa fil-bord ta' diretturi u f'Ottubru tal-2012 il-proporzjon kienet li minn tal-inqas ikun hemm żieda ta' 2%. Allura l-leġiżlazzjoni taħdem u jien argumenta li sansitra taħdem iktar malajr. Imma l-kwistjoni hija jekk għandix nimponu din l-għażla fuq l-istati membri madwar l-Unjoni Ewropea jew inkella ikonna l-kultura ta' bħalissa ta' xejrit li għanna palissa li jazlu fl-istati membri biex inkomplu għaddejn kif għaddejn huma. Kellimt ma' ħafna esperti li jaqsmu fil-qasam ta' settur ta' servizzi finanzjarji fejn huma li kienu jtufitxu talenti jipruvaw jiffukaw fuq din it-tip ta' kultura li semmejt. Fil-kumitat tagħna ħafna drabi nafu li l-irġiel jirreklutaw l-irġiel u meta jkun hemm jkunu jiġu sfidati minn dawn in-nies li jkunu qegħdin qassa għalihom jistaqsuhom għaliex għaliex ma tixtiqux nisa fuq il-bord tad diretturi, mhux aħjar ikun hemm ħili differenti. Il-kultura iżda u hija li tirrekluta tirrekluta ehm, nies tal-istess sess tiegħek. Però xaġa indikattiva hija li fil-kriżi finanzjarja kurrenti fejn naraw lil min qed jingħata s-sensja, Anke fuq il-level ta' bord, min qed jargumenta fuq l amla tal-bord u waħda minn nisa marret lil kumpanija ta' min ifittex it-talenti, eċetera, min ikun għassal dal-affarijiet u qalet li jena ta' essenzja u ġiet mitluba li titlaq minn raġel. Ma kienx hemm raġuni valida għala i għandha titlaq jew raġel ieħor fit dan il-bord għandu jitlaq. U għalhekk naħseb li diffiċli tagħmel din il-bidla, konvinta li vera diffiċli li tagħmel bidla bħal din u jekk tagħmilha ħatiħu ħafna ħafna żmien. Jekk tħares li ċifri s-sena li għaddiet morna lura fir-Renju Unit fir-rappreżentanza tan-nisa. Fil-bidu kien żdiedet ċifra imissa ċifri niżlu. U għalhekk mekkaniżmu volontarju itik proċess fejn jkollok żidiet u tnaqqis imma jieħu ħafna iktar żmien biex tikseb l-istess għan. Għalhekk biex naħlaq sur xmiet naħseb li għandek xogħol ibes ħafna dimek biex tipprova ssib approċċ li kulħadd ikun kuntent bih. Naħseb li ikunx ikun l-approċċ m'għandniex nimminaw il dawk il-pajjiżi li jazlu li jmorru għal rotta leġislattiva li ovvjament qed wasal l-iktar riżultati iktar malajra jom u din hija għażla leġislattiva li ħadu u speċjalment għal dawk li ħadu r-rotta volontarja forsi hemm bżonn nisibu approċċ iktar imħallat għal-jom imma rridu juru li jistgħu jiksbu progress iktar ta' malajr. Dan mhux il-każ u speċjalment mhux il-każ fl-istat membru tiegħi minn fejn iġi minnu jien. Fuq token li sejjaħ nisa membru tal-bord tal-isem għaliex huma nisa, naħseb li din offensiva ħafna n-nisa il-partit politiku tiegħi jagħmel deċiżjoni li ħajżgura li jkun hemm bilanċ iktar bejn is-sessi fil-rappreżentanti tal-bord tad-diretturi, naħseb li vera offensiva għan-nisa u offensiva li dak li jkun jissuġġerixxi li minħabba li ġejja minn sistema li tipprova tikseb bilanċ bejn is-sessi tispiċċa tkun biss tal isem token imma naħseb li strutturi par dawn ukollhom nisa medjokri għaliex bħala definizzjoni jekk ħeridu jagħtu post bil-fors fil-bord tad diretturi bħala nisa bħala definizzjoni irridu jkunu medjokri. U jiena naqbel ma' kollega mdaħla fi żmien fis-sittinijiet tagħha li titkellem f'dan id-dibattitu fil-partit tiegħi qalet li għal-14 nisa inna għal-40 sena inna eh, naħdmu bi proċess tarġil medjokri, allura fej ma konniex nisa medjokri. Grazzi. Issu Schmidt, min jaf? Naħseb li eh, diskussjoni kienet utli u turi li aħna bej wieħed u ieħor qed naqblu fuq kważi kollox. It-triq il-qoddim hija kif ħanaraw li nindirizzaw fejn ma naqblux. Il-kritika jew ir-rimarki li jgħidu li aħna qed nibdew naraw fil-kostituenzi tagħna x'qed jiġri ma naħsibx li hija xi ħaġa stramba għaliex waħda mir-raġunijiet u ġi diskussa ħafna din jekk hux xieraq li jkun hemm leġiżlazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U bħalma tafu jiena nixtieq pajjiżi jissieħeb kwalinkwa parti mal ġrajja ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea li nistgħu niksbu. U dan dejjem ngħidu imma xejn faċli dan l-aħħar, imma hemm xejra li kważi rridu narmonizzaw kollox fl-Ewropa u naħseb li neħtieġu nirreflettu ftit fuq dan. L-Ewropa hija differenti fiħdana u narawha fil- dokumenti kollha tagħna ma' qogħdin fid-diversità, naħseb li dan valur miżjud. U għalhekk naħseb li anke fil-leġiżlazzjoni nirreflettu fuq dan u mhux nippruvaw nimponu kollox minn Brussell ngħidu u wissu n-nies għamlu hekk mbagħad naraw mhix kwistjoni li qed jiddiskutuha biss fir-Renju Unit, qed jiddiskutuha kull imkien fl europa u naħseb li din responsabilità tagħna għalina wkoll. Għandi ftit rimarki x'namel punti validi naħseb. Jien għandi l-emenda numru 5 fil-premessa u għanerġa nitkellem dwar dan għaliex naħseb li x-xogħol rid jibda kollha fil-kostitwenzi tagħna, anke jekk aħna kumitat ekonomiku, kollox jibda mill-istat membru tagħna. Ma nistgħux nibdlu l-affarijiet fil-leġiżlazzjoni Ewropea llum imma rridu niffukaw fuq dan għaliex jekk ma nistgħux nibdlu il-mod kif il-ġenituri qed jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom qatt ma ħanibdlu l-attitudni, il-mentalità u għalhekk jiena ċert u rajna esperjenza f'dan ir-rigward. Kwistjoni oħra li ħansemmi u nikkonkludi biha hija din. Għandna bżonn miri vinkolanti kwistjoni oħra din. U naħseb li neħtieġu nuru rispett lill kumpaniji anke jekk il-leġiżlazzjoni hija meħtieġa f'ħafna oqsma. Iżda naħseb li riflessjonijiet ta' Sinjura Luling huma validi u għanna nagħtuhom widen u narbluhom għaliex din hija t-tieni punt li ħana nsemmilkom fir rigward l-ambitu u fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tistgħu tajdu iva din tista' tkun parti minn leġislazzjoni oħra, imma naħseb li tkun ċaġa ħażina jekk aħna ma nistgħux indaħlu dan il-ħsieb f'din it-tip ta' leġislazzjoni wkoll. Turi bħalli kieku li aħna għandna standards doppi, għamlu hekk għamlu hekk, imma aħna mbagħad min-naħa tagħna mhux ser insegwu il-prinċip li aħna qed inniedu aħna stess naħseb li nixandiħġu naslu għal kompromess xejn faċli, imma bħalma tajt ommi l-ħajja mhix faċli, mhux suppost tkun faċli. Grazzi. Ms. Livingston, did you want to make a very brief point? Because I have now Mr. Maestat here and I want to begin the debate. Did, was it a brief point you wanted to make? You asked for the floor briefly. Ja, det kanske, kanske inte så lätt att hålla sig kort i den här frågan då, va? men eh, jag vill... Iva, mux faċli li wieħed jitkellem fil-qosor fuq din il-kwistjoni xtaqt biss Li jiena perswas li meta nitkellmu nsemmu l-kwoti fuq il-bordijiet, jina naħseb li din it-triq tajba li għanna nseku. U il-proposta tal-Komissjoni hija verament punta tluq tajjeb. Imma, wieħed irridu naraw kif nirfinaw l-affarijiet. Fattur importanti huwa li fil-proċessi għandhom ikunu iktar trasparenti, speċjalment meta nitkellmu fuq ir-reklutaġġ li hemm bżonn l-informazzjoni tkun ċara anki li toħroġ fuq l-istampa. Inkella l-affarijiet ma jaħdmux so. Kwistjoni importanti oħra hija li d-direttiva għandha wkoll tkopri dawk il-kumpaniji kbar li mhumiex ikkwotati fil-borża. Meta nitkellmu fuq kwotas, għandna l-eżempju tan-Norveġja u forsi wieħed jista' wkoll jiddeċidi l-affarijiet ta' bażi ta' din l-esperjenza. Jeżistu madonna kollu rapporti oħra. Il-rapport ta' Mata San Miller tal-2011 joħroġ ċar, toħroġ ċar ir-rabta bejn il-kwoti u riżultati. Għalhekk jiena perswas fil-fatt li l burdijiet li jmiss fihom l-nisa u rġil li huma fihom dawn il-bordijiet jieħdu t-deċiżjonijiet tajbin. Jena fil-passat ma konċ naqbel ma' sistema tal-kwotas imma qed nara li l-autoregolamenti mhux biżejjed u għalhekk biddilt femti. Għanna bżonna lek il-kwoti biex nimxu il-qoddim. il qoddim u kif diġa qed bordijiet imħalta ġifiri jkun hemm nisa u id deċiżjonijiet li jorġu minnhom kunu aħjar. Dan iġibu sigurtà tax-xogħol. Kif ukoll igwaljanza. Fil-qosor jiena tkellimt, grazzi. Se nieqfu hawn fuq diskussjoni imma l-iskadenza hija 6 ta' Mejju għall-emendi 27 ta' Mejju u bat ikun hemm il-voti u f'Ġunju hemm niddeċiedu. samana għand sur Filip Majstat Ksur Banje eh, nomina konsulent speċjali dwar it-tisħiħ tar rwol tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tal-istandard ta' kontabilità ta' kwalità għolja nitlob in-nies kollha li qed jaħdmu fuq il-kwistjoni ta' l-accounting tal-kontabilità kien jataw is-sur Stoljan flimkien ma' rapporters ukoll u ma' shadows. Okay. Uh, I start directly by giving the floor to Mr. Maistad. Nibdu billi nisimaw l sur Maistad intom tafu tajjeb, anzi li il-mistiden speċjali huwa mistiden speċjali xtaqt ngħidilkom kelmtejn fuq u kien il-President tal-Bank ta' Investiment Ewropew u ħadem għal ħafna żmien fi dan il-gvern il tal-Belġu kien Ministru tal-Ekonomija, kien ukoll Viċi Prim Ministru. Fidejk, Sinjur. Jiena kuntent ħafna li issa huwa qed għandu din il-karga fuq din il-kwistjoni tant importanti fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, President, l-ewwel nett jiena nixtieq nibda billi ingrazzjakom tal tajtuni dan iċ-ċans parteċipa f'din il-laqa ta'kom biex noqgħod nismakom fil-fatt kif tafu il-Komissarju Barnier talabni li nistudja ftit is-sistema li għandna palissa dwar il-standards tal-kontabilità fl-Unjoni Ewropea kif dawn jiġu adottati sabiex ovvjament aħna ntejbu l-kontribuzzjoni tal-Unjoni biex ikun hemm dawn l-standards fuq livell din jikunu tajbin. Jina u koll intlabt namel evalwazzjoni il-governanza li għanna bħalissa ta' dawk l-entitajiet li jgħatu l-pariri l komissjoni matul il-proċess tal-adozzjoni, ġifiri l-Accounting Regulatory Committee u l-EFRAC. Dan sabiex naraw kif intejbu l-affarijiet f'dan il-qasam Għalhekk il-mandat tiegħi issegwi rekomandazzjonijiet li joħorġu mill-Kunsill ECOFIN il-laqa ta' Novembru tal-ECOFIN. Dan il-Kunsill kien ikkonferma l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa l-IFRS u ukoll talab li jkun hemm iktar fil-messaġġ li tat l-Unjoni Ewropea f'dawn l-standards, dawn in-normi. Il-Kunsill Ekofen u ukoll talab li jkun hemm rwol imsaħħaħ ta' dan il-Kumitat Regolatorju tal-Accounting l-ARC. Il-Kunsill Ekofen ressa mistoqsija dwar il-leġittimità politika ta' l-efrak. Għalek fuq il-governanza tal-efrak, ovvjament il xogħol qed nagħmel jien isegwi dak il xogħol li kien sar diġà is-sena l-oħra mill kien ġi sospiż għax l-imsieħba ma setawx jaslu għal soluzzjoni ta' kompromess. Lan ta' xogħli f'dan ir-rispett huwa li nara ftit nistudja kif il-kooperazzjoni bejn l-EFRAK u anki l-ARC jistaw jaħdmu flimkien u anki f'dan il-proċess kollu tal-standard setting. għala parti mix xogħol tiegħi jiena sen għajjem numru ta' mistoqsijiet dwar ukoll il-fażi tal laborazzjoni ta' dawn l-standards il-ġodda l-International Accounting Standards Board il-proċess fl-Unjoni Ewropea u anki l-impatt tagħhom meta dawn jitlu fis-seħħa. Dawn il-kwistjonijiet kollha wkoll se jkunu jinkludu kif u kome se niżguraw li l-interess tal-pubbliku jiġi konsidrat kif suppost meta dawn il-pozizjoniet tekniċi, jekk imsejħa tekniċi, eh, li jersqu lejn abbozz ta' eh, norma, niskura u kol interess ta' ċittadini. Anki l-pozizjoniet tal-Europa jirriflettu u kol l-eddejat kolla li jkunu ġew espressi mill eh, nis kolla fl-Europa. Kif nistaw u kol ninfluenzaw dawn da' il iasb U min għandu jikkomunika dawn il-edajat komuni lill-IASB dwar il-proċess ta' accettazzjoni ta' endorsement kif nista forsi ta' min wieħed jikonsidra li nkunu iktar flessibbli intom tafu li s-sistema ta' bħalissa l-Unjoni tista' taċċetta jew le, tejtiva jew le. U kważi fil-każijiet kollha dejjem taċċetta Għalhekk wieħed jista' hija jagħti l-każ li jaddotti parzjalment ta' xi standard, ta' xi norma, ġifiri tiġi adottata ma ikunem hemm xi emendi għalija din in-norma. Sistema ta' palisa ma permetix li dan isir. Imma naraw li l-endorsement ta' dawn in-normi b'din bċertu flessibilta l-accettazzjoni tal-IFRS jiġi faċilitat fl-Unjoni imma intom tidu tħarsu u koll lejn perspettiva oħra ġdan iġib miegħu il riskju u koll li kunem problema li l-armonizzazzjoni ta' dawn l-standards tal-accounting li jkunu internazzjonali skont ir-regoli wkoll reġjonali. Ġifieri dan ta' min nirriflettu ftit fuqu. Hemm ukoll kwistjoni toħra. L-affarijiet huma komplessi u matwal meta qed nitkellmu fuq il-proċess ta' endorsement ta' aċċettazzjoni. U dan il-punt ukoll irid jiġi diskuss wieħed irid jistudjah biex forsi ntejbuh tajtkom id ta' xogħol li għandi qudiemi jiena ma nafx kif se nagħmel dan m'għandix idejat preliminari u naħseb għalhekk il-Kummissarju Baħnie e, eh, forsi għażellili għax jiena m'għandix idejat preliminari diġà lesti, jiena lest li nismakom, nisma' l-kummenti tagħkom U ovvjament nerġa' lura biex niltaqa' magħkom meta nkun għamilt ir-rapport u l u għaddejtu l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President. Qabel nibdew nisimgħu il-Shadow Rapporters, xtaqt biss nfakkarkom li hawnhekk fuq il-mejda tal-Parlament Ewropej għandna qudiemna proposta tal-Kummissjoni għal program ta' proposta ta' kofinanzjament bejn tlet NGOs waħda hija entità fejn iż-żewġ entitajiet li jagħmlu dawn l-standards u daw li jinterpretawhom ukoll għaqda oħra hija l-Special Advisor għal Kummissjoni Ewropea dwar il-proċess ta' aċċettazzjoni u t-tilet entità t-tilet għaqda hija waħda li tagħmel il-monitoraġġ tal-interess tal-pubbliku dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-auditjar ma' l-istandards ġifieri ta' kontabilità qed nitkellmu fuq 58 ta' euro mill-2000 applikabli l-2014 sal-2020 xtaqt infakkarkom li id-dibattitu dwar l-standards internazzjonali tal-kontabilità dejjem jiġu diskussi fil-medja. Il-bisal biraħ stess jiena rajt bil-Franċiż artiklu fl-Mond li qed jerġa' jsemmi id-disgwit li jeżisti. U li xejn ma nbidel f'dawn l istandards internazzjonali tal-kontabilità. Anki jekk din il-kriżi kienet uritna li hemm xi jsir ħanisimhom nagħti shadows Sur Sajede eh, Heer Majestad, vele eh, danke voor... Grazzi. Anzi, jena, Sur Majestad xtaqt in eh, ringrazzjaħ tal-liġil ta' amana irridu narraw għanni xin komplu nifinanzja dawn it-tlet entitajiet. ħafna jgħidu li iva għax huwa importanti li naslu għal dawn in-normi ta' kontabilità internazzjonali u għal daqstant l-Unjoni Ewropea tit talli l-marka tagħha fuq dawn in-normi imma dbaqa' numru ta' problemi, problemi ta' koordinament, ta' koordinament intern fl-Unjoni Ewropea. Kif se torganizza ruħa l-Unjoni Ewropea sabiex aħna noħorġu nitkellmu buċi waħda. U kol problemi ta' struttura fiħdan dawn l-entitajiet. Aħna rajna l-konklużjoni tal-ekofin ta' sena l-oħra, rajna li dawa ċennaw għal problema ta' leġitimità. U hemm bżonn li wasal iż-żmien issa li nitolbu għal riformi f'dawn il-tlet entitajiet, dawn it-tlet taqdiet. Jiena ma nafx inti tista xittina ftit iktar informazzjoni fuq il-problema ta' leġitimità għaliex tkellmu fuq tkellem fuq dan l-ekofin. Dawn sabu xi eżempji ta' dan forsi intieħdu xi deċiżjonijiet li ma kinux fl-interess tal-Ewropa u hekk qed jikkawżaw problemi. Qed nitkellmu wkoll fuq normi internazzjonali. Imma in-normi tal-IFRS irridu jintużaw mill kumpanniji li huma kwotati fil-borza fil imma fil-Ġappun, fil-Istati Uniti memx dawn il-kumpaniji mandomx l-obbligu li jisegu dawn il-normi. Għalek, jekk wieħed. Jisit l-affarijiet dawn il-normi, kif dawn il-normi se jiġu accettati minn kulħadd fuq livell dinji? Dawk li ma japplikawhomx għandhom ħafna influenza fuq id-deċiżjoni li jiġu mittieħda f'dawn l-istrutturi. inti għadek kem bdejt xolok u naħseb forsi għadek ma ħaffimx il-problemi kollha ma kif tista tispjega li għatem pajjiżi li jinfluenzaw il-formulazzjoni ta' dawn l-istess normi. Minar rumbat huma stess laqas biss japplikawhom. Dawn kienu xi mistoqsijiet li xtaqtijena namillek biex verament eh, nifhem inti eżattament se jkun xogħolok. Grazzi ħafna. Skużani jekk jingħad fi xkilt meta tajtek lil kelma. Issa is-sur Klins. President, nirringrazzjak. Sur Majstad, nilqgħu kmana Merħba din il f'dan ix-xogħol ġdid, din il-biċċa xogħol ġdida li għandek għandek x'tagħmel, grazzi tal-li ġejt il magħna. Ja verament ħaġa ta' ta' ti sorprendina meta għandna l-ambizzjoni. Vermittelt Das ist nur noch eine Frage von sechs oder maximal. U realtà jiltaqgħu. Darba eh, fuq l-accounting standards jiena kelli dibattitu ma' Alexander Schaub u mill-Kummissjoni kienu għalunna kien kien eh, kienu se joħorġu eh, dawn il-normi internazzjonali fi żmien qasir. Imma f'disa snin xejn ma nbidel. Għax dan kien disa snin ilu anzi naħseb li l-affarijiet marru għallar minn dak iż-żmien. L-IASB kellu rwol ma tantx kien kellu rwol tajjeb l-impressjoni li ħadna hija li dan ma takas xejn lill-Parlament Ewropew Imma ovvjament dak ġara diġa. U jekk rridu li suq wieħed jaħdem fid-dinja, għandna bżonn ukoll regoli armonizzati li jaħdmu. Imma meta nitkellmu fuq l-efrak lej CR, l-ISB, daw mhux qegħdin jiġbdu ħabel wieħed, l-efrak huwa suppost magħmul minn esperti dawn l-esperti li jgħinu billi konfermaw jekk dawn in-normi ġodda ikunux kompatibli mal-liġi tal-kumpaniji tal-istati membri. Imma fil-frattemp l-efrak mill-li jider ma tantx anzi edha tamel bis isa konsulenza u xej xogħol dwar um, ir-riforma ta' dawn l-normi? Hemm rappreżentanza ta' paji stati membri u ħafna drabi dawn kull ma jkollhom qudiemhom huma l-interess nazzjonali ta' pajjiżhom. L-affarijiet komplow jitħawdu meta nqablu ma' xi snin ilu. Kenna mana la IFRS mill-2002. Imma din u kol mux qed taħdem tajjeb fuq livell internazzjonali għanna bżon dawn il-normi li jkunu verament fuq il-livell internazzjonali. Il-normi għall-Unjoni mux bizzejiet ma ridux li l-IFRS tuħu post li FRS xi tminja jew disa' snin ilu l-Amerikani kienu qed jiddominaw f'din ix-xena. Issa qishom qegħdin ftit iktar irtirati. Imma hemm gruppi mill-Asja issa li qed ikunu iktar prioritarji. U ma nafx jekk aħna aħniex rappreżentati kif suppost. Jekk aħna rridu nikkontribwixxu issa u kol eh, permezz ta' fondi u l-Kommissjoni Ewropea hemm bżonn verament imbidlu l-affarijiet mill-bidu sal-aħħar. Eh, Bil-bord ta', trustees l-Efrak ARC dawn għanna ħafna bordijiet jew ħafna entitajiet li kważi jostakolaw għax mux koll għedin jaħdmu jitfit u jiġdu ħabel wieħed għalek biex nkunu iktar vjabli, iktar effiċjenti, hemm bżonn imbidlu l-affarijiet minn ta' taħt fuq. Jiena, jekk eh, sur Majnard inti jirnexxilek tagħmel dan, se nappoġġjak inti ma tantx m'għandikx eh, xi baggage storiku li xeklek milli tagħmel dan ix-xogħol, anzi bil-kontra inti mis-CV tiegħek kapaċissimu. Issa meta nitkellmu fuq 58 biljun jew xi figura ċifra oħra, ma naħsibx li din hija ta' stoffa xaqqas biss nafu ċifri li għandna fl-MFF għalissa. issa ma naħsibx li rridu nfadlu fejn memx loka tfaddil jina. Ovvjament, fejn hemm bżonn li nistikkaw iċ-ċinturin dan għandna nagħmluh l-awsterità wkoll. Imma dan huwa settur verament importanti u hemm bżonn ninvestu fejn jaqblinna sabiex niddefendu verament l-interess tal-Ewropej minnajr ma indajfu l-pozizjoni tagħna f'termini finanzjari għalhekk sur ma jixtat. Jekk inti verament tista' tagħmel biċċa xogħol sewwa, jekk inti tista' tbiddel l-affarijiet kif suppost, jekk inti tista' tbiddel il-femiet u kol ta' xertu nies dan din tkun aħbar tajba. Issa is-sur Giegold. Grazzi ħafna. Jina u kol nishtiq nejt nuri l-apprezzament jgħaj li jgħatmana sur majxtat. Verament, ħagġa tajba li rapporter kellu din l-edeja li jistidnek. Nifraħlek u kol għal fat li jinti prezident tal-Kumitat ta' Sostenibilità. Aħna kontenti ħafna biex xogħol li għamilt inti fl-IB issa mux ta' tamen dan il-xol bis fil-Belġu, imma tista' tara u kol li dawn l-normi ta' kontabilità jirrispettaw il-sostenibilità. Inti diġa għallu dejt għal fair value u jekk dan ukoll jirriflettix is-sostenibilità. Tkellimt fuq dawk l-osma li huma importanti għal fair value u dawk li mhumiex. U tajjeb li inti tkellimt fuq dan imma dan huwa biss eh, din hija biss kwistjoni dettaljata. Jiena nista' naqbel ma dak li diġà intqal sissa mill-kollegi għax palissa qegħdin inħarsu lejn il periodu ta' seba' snin li ġej fuqna u naraw u x-senof u ħafna flus fuq dan is-suġġett. Anki ġifiri għax baqa ħafna affarijiet pendenti. Jina naħseb li verament ħaġa tajba li inti qed taħdem fuq dan is-suġġett u li aħna għandna l-flus fidejna. Tajjeb li nistgħu forsi nagħmlu xi dil u nagħmlu biċċa xogħol flimkien. Ntuk il-flus jekk inti tina dejja tajbin aħna sors wieħed imma tal-fondi ta ma ninsowix din. Kwistjoni importanti irridu nsaqsu hija jekk l-imsieħba kollha ta' din is-sistema humiex ugwali. Jekk humiex qegħdin jipparteċipaw b'tali mod kif in huma affettwati mis-sistema. Jiena naħseb li jisom il-multinationals iktar faċli għalihom li semmaw leħenhom. Dan jagħmluh imma l sms maħnuqa bir-regoli jekk inti trid li tolqot fil-ħamilħajn bir-regoli, inti trid verament regoli tajbin fuq l setting ta' standards. Prinzipien in diesem Bereich. Jiġifieri li konna normi minimi tista' tgħid hekk inti tista' ukoll tiddeċidi li mhux l-aħjar mod ta' kif naħdmu imma ovvjament wieħed e, nafu l-fat li l-entitajiet jipruvaw jimirħu u jikabru l-ambitu tagħhom. Imma għalhekk iridu noqogħdu attenti kif se jintnefqu l-flus aħna għal se nagħmlu investiment tajjeb b'dak li nonfqu se jirnexxielna. konna sistema bbażata fuq il-prinċipji li aħna tantemnu fihom, per eżempju dak tad-demokrazija, il-fatt li il-ġid pubbliku jrid jiġi maħluq b'sistema ta' responsabilità demokratika. Għalhekk jiena nixtieq inkun naf minn għandek jekk tistax tibbażar rapport tiegħek fuq il-valuri Ewropej u jekk dawx il-valuri u se jimirħu kull imkien fil-sistema li ħati proponi inti. Ovvjament, xaħat li jkun qed jirrepreżenta ċina mhux se jkun elett demokratikament, imma jekk inti ikollok Ewropej fuq dawn l-entitajiet, ovvjament li dawn ikollhom leġitimità demokratika. Għalhekk aħna din l-entità tal- eh, l-standards tal ta' din l-entità li, li tiddeċidi l-standards irridu naraw dawn il-prinċipji demokratiċi. Irriduhom dawn eh, l-standards, ma nistax nifhem imma kif il-membri Ewropej għaliex dawn ma jiġux eletti fuq din l-entità. Smajna wkoll il-mistoqsija dwar l-eżempji ta' diffikultajiet veri u xtaqt nagħti eżempju qabel nagħlaq Warra eh, li intqajna l-aħħar darba mal-President tal-Efrak, Sur Stolojan, kellna laqa u tkellimna fija fuq il-referenza tal- l-impact assessment tal-rapporti tal-pajizi, speċifiċi għal-pajizi u fuq paġni 28 u 29, insibu li l-efrak hija kienet kontra għal pożizzjoni li kienet tiġi maqbula fil-Parlament. Jiena kont saqsejt il-lefrak għax konna diġa smajna li kien hemm konsultazzjoni interna u aħna saqsejna xtaqna nkunu nafu li kienu dawk il-kumpanniji il, il kumpanniji u x'kienu qalu dawn il-kumpaniji b'mod interni ma l effrak ma tatniex l-informazzjoni. Iġifiri l-efrek ma itnix l-deputati. Dan huwa fl-interess tan-nies u mhux sow li jsiru l-affaritek għalek l-efrak mux qed segwi il-bord tal-standards internazzjonali għax dan jirrikjedi li meta jkun hemm konsultazzjoni il-riżultati jiġu pubblikati. Entità Ewropea mandiex il-jett li tirrifjuta l-aċċess ta' deputati għall informazzjoni Sur Mejxtat, aħna entuzjasti fuq xogħol li se tagħmel inti nafu li inti tħobb tagħmel ir-riformi, nafu li inti kapaċi u nafu li inti tista tpoġġu wkoll il-valuri Ewropej fir-rapport tiegħek. Grazzi ħafna. I'm giving now the floor. Grazzi. U issa s-sur Kamal jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur Chairman u grazzi ħafna sur Majstat u ċar ħafna hawnhekk li aħna kontenti bil-ħatra tiegħek persuna tant għandek esperjenza fuq das suġġett. Naf li xikultant il-politikanti jkollhom ċertu tamiet imma rridu nieħdu lezzjonijiet mill-kriżi mill-passat u għanna nieħdu kont ta' kollu li qed jiġu nindirizzaw il-problemi jekk irridu nevitaw eh, mill-problemi li qed tagħtin il-kriżi. Meta jiena ħares lura li nitgħallimtu li l-banek kienu saru kbar wisq biex ifallu u erba snin jew ħames snin wara l-Lehman il-Bank tal-Lehman Brothers fl-Amerika falla, eċetera, irridu naraw kif ikollna eh, ċertu assigurazzjoni. Imma bit it-tielet post aħna rridu naraw kif inhi triq il-qudiem. Għandna gruppi ta' investituri kif li jesprimu ruhom kif aħna mixin tul dil kriżi b'mod ġenerali u ma jħossu li aħna mxejna l-bot minn sitwazzjoni ta' diffikultà għal għal situazzjoni fejn il-banek ma jagħmlux e, assikurazzjoni dwar it-telf li huma jgħaddu minnhom biex għandna 2.8 triljuni f'dak li għandu x'aqsam ma, ma garanziji u ma u ma ma' banek kbar jaqodu jargumentaw li għadin ipoġġu ħafna flus għal garanzi ma' nasib li dinja xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidraw fid diskussjoni. Is-kwissjoni oħra dwar standards internazzjonali. Aħna fil-fatt nafu li l-Awstralja u Hong Kong diġà għamlu dispożizzjoni oħra għax mhumiex komdi bil bla ifrs Aħna nafu illi il-regulatur irlandiż esprima l-IFRS baljata f'dak l-għandu xaqsam settur ma' settur bankarju. Issa nixtieq ngħaddi wkoll għal dikjerazzjoni, kwotazzjoni minn saret minn dak li kien iċ-ċermen ta' l-Efrag. Waqt li saret waqt intervista mal-magazzina IAS u jgħid dan jien ma naħsibx li David Tweedy, l-ex-chairman tal-AAS, l aas u l-membri tal bordi jindunaw kemm jien poġajtom fil-Ewropa. Aħna ġilibna ħafna u għajjatna ħafna biex huma ma kellhomx għalfej jaslu f'din is-sitwazzjoni u spiċċajna biex aħna nirakomandaw endorsements fuq dak li huma ħarġu. Kultant ikun diffiċli jiena kelli e- e- nippromovi l-efrek imma fl-istess ħin kelli ċerti dubju oħra kultant kien diffiċli imma jien naħseb li ħadmet fl-ħar ta' ġurnata. Xi kultant jiena ġejt ikkritikat ħafna mill-Kummissjoni u minn oħrajn tal-li kont nappoġġja ħafna mill-ISAP eh, mill-ISP imma l-affarijiet imxew tajjeb. Issa, kif nifhem l-affarijiet jiena, Skużawni jekk kienet muftit naiv hawnhekk sal fejn fl-2001 aħna ridna nagħmlu żgur biex kollox ikun skont il-liġi Ewropea. Dan il-kwotazzjoni li għadni kif semmejt qegħdin hemm biex jinfluenzaw e, biex jissuġġerixxu differenti. Allura għandna e, insaqsu l-efrek xed xanda tagħmel u x'qeda tagħmel u nassiguraw ruħna illi l level l-istandards Ewropej ma jmorux kontra il-liġi Ewropea. Irrid nitkellmu wkoll fuq saru mill-accounts daw l-aħħar snin. Jekk aħna nifmu fil-snin 30 irridu naraw x'sar fil-capital markets fis-swieq tal-kapital l-American Standard ESP għalu li dan għandhom jaħdmu biex e, naraw xe tiġi fl-accounts f'daw kif issa qegħdin l-affarijiet ħan kwota, e, qed insegwu oġġettivi differenti u li jagħtu kont ta' tranzazzjoniet dawk li kienu tranzazzjoniet u Enhanced Corporate Government. Din il-kotazzjoni fil-fatt da fl-Enhanced Corporate Governments. Din tmexxi lejn governanza ħjar u mhux informazzjoni investituri. Jiena minix konvinti l-IFRS li għandha ħafna ħafna paġni fiha aħna rridu nkunu attenti illi dan id-diskussjoni għandha jissir fuq daw il-linja aħna rridu modell Ewropew ta' accounting jew le. Forsi nixtiequ illi nippruvaw naqdu flimkien żewġ sistemi differenti ta' accounting li għandhom għanijiet differenti. Il-G20 commitment hija hemm u jiena nemmen illi biex aħna naslu għal konverġenza fuq Eh, standards ta' accountant ikunu eh, komplikata jgħinu fil jgħinu fil eh, biex tisolva il krizi Aħna rridu nkunu żguri u nkunu ċerti x'inhu ma' responsabilità ta' l-efrek u ma jkunx hemm nuqqas ta' fejn bejnietom daw. Grazzi. I'm sorry. And um, because we are a little delayed uh, regarding our schedule. Dwar l-iskeda jiena nixtieq il-kollegi tagħna biex jieħdu l-kelma, li ħajjieħdu l-kelma biex jitkellmu fil-qosor kemm jista' jkun. L-ewwel is-Sinjura Tyson. Grazzi ħafna. Ministru Jidhirli li hija E kienet ideja, l-aħjar ideja biex jinażlu lilek u jina għanna ħafna fiduċa fik, għanna nafu li jint għandek spiritu miftuħ, għandek ħafna esperjenza. U inti persuna illi ma segwix il-kooperativizmu u għallura s-sujġet jgħat fidejn tajbin. Issa, ma niftakarx meta kemm se ilu, imma xi snin ilu daħlu daw ir-regoli fl-Ewropa. Jiena kont ir-relatriċi f'dan. U aħna konna minna daw mistoqsijiet fuq dis-sistema u għadhom hemm dal-mistoqsijiet. Aħna qas biss iċċaqlaqna millimetru metru wieħed. Hemm vantaġġi li konna sistema mondjali. Avoljem jem bżonnu kolli trasparenza, hija tajba t-trasparenza, hija tajba wkoll għall kumpaniji imma bil-fatt li aħna din nassumu li qed nadottaw modell ta' kontabilità aħna qed naċċettaw żewġ fajt jew xej jew kollox, allura qed jihdu sistema li jest li hija barranija s-sistema ġuridika tagħna u rridu nistennew eh, għażliet li jkunu magħżulin mill-privat. U dawn huma żewġ tematiċi li jina nħoss li jinti tista' tivverifika s-sitwazzjoni biex naraw nistgħux nimxu l qudiemek it-tieni punt. Qabel ma nagħmlu l-ewwel passi dwar din is-sistema li FRS l-IFRS irridu nitkellmu fuq valutazzjoni tal kim sejjaħ fair value, il-valur ġust. Dej kien aħna dejjem saqsejna x'hemm bżonn isir. Jekk pereżempju għandix nagħmlu regolamenti għall-banjak biex jiġu segwiti minnhom. Aħna diġà kollega tagħna tkellem li dawn ir-regolamenti tal-IFRS ħarġu mill-kriżi u s-sistema ta' valutazzjoni jekk tidħol fil-kultura Ewropea tagħna, jekk aħna rridu nissenjalaw fil-kultura li aħna għandna fl-Ewropa, rridu naslu, nafu għal xiex jaslu iktar aċċettazzjoni u il-kumpaniji e, jidħlu e, f'diffikultà minħabba dan. Kumpaniji li fil-verità ma jkunux e, qed jiffaċċjaw problemi kbar. Għandi problema jina stess, għandi mistoqsija jina stess saqsi. Aħna qed niddefendu l-interessi Ewropej tagħna jew inkella qed ibjawna sistemi ta' natura Amerikana. Dan id-dover irridu naraw sew u naraw x'inhuma r responsabilità l-aħħar sentenza dawn ir-regolamenti ta' kontabilta mumiex edin, mandomx għalfejġu eh, użati mill-kumpaniji żgħar jew dak li mumiex ikwotati fil-boros. Imma irridu nara jekk daw jiġu sviluppati daw regolamenti dawn irridu jkunu sistemi li jintużaw minn kulħadd anke daw gżar. Grazzi President. U nawgurali għalek għax-xogħol minn tiegħek Ministru. Grazzi għal darbohra infakkarkom biex jekk joġobkom iżommu mal-ħin ta' 3 minuti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. E, e, Sinjur tal-li ġejt fostna l-lum, xiftit kommenti, prinċipji, e, kampijiet ta' applikazzjoni u governanza dwar il-prinċipji naħseb li aħna kol naqblu li aħna rridu standards ta' kwalità għolja li jkunu trasparenti kemm jista' jkun Jien naħseb li hemm iftejim ġenerali dwar dan, dwar attivitajiet. Mhix kwistjoni dwar koordinament intern, imma hemm aspett importanti ieħor xi ħaġa li jiena nħossli importanti qed jgħid il-kellim li nassiguraw illi t tħassibijiet tħassib u d-dubji tal-Unjoni Ewropea jkunu fatturati u jidħlu fl-aġenda tal-korpijiet ta' kontabilta fuq kull livell, per eżempju meta aħna għanna eh, standards ta' kontabilta ta' pajjiż kull pajjiż għalih li ma jmurrux ma jmurrux dejjem ikunu f'interessi ta' tagħna. Meta aħna eh, iddeċidejna fl-IASB. E e Allura jiduna assiguraw ruħna li l-standards tagħna ikunu Eh, maqluba fi standards Ewropej. Għalhekk aħna għalhekk huwa importanti dawn il-daw il-ftejmiet. Għandna instan semmi l-Partnership Agreement mal-Istati Uniti iġfri għandu kunem regoli ta' kontabilta għalina u daw skont l-anijiet li aħna poġġejna għalina nfusna dwar governanza xi żewġ punti. Nien naħseb li aħna rridu nkunu wibsin, stretti mal-konflitti ta' interessi ma' f'dak li għandu xesa ma' kontabilta. Issa hemm xi operaturi il u qed jiġġeneraw profitt mill-akkumulazzjoni ta' regoli, naħseb li għanna irridu nkunu attenti u stretti ħafna biex nevitaw interessi ta' konflitt il konflitti ta' interessi u nkunu żguri li fl-aħħar ta' ġurnata ikollna regoli li jibnu u li ma jkollhomx impatt veru fuq ir-regol fuq is-suq. Imbagħad l-aspett importanti fuq il-governanza tmexxija ġifieri. Ma naħsibx li għandna nkunu burokratiċi hija kwistjoni politika u għatih importanti nassiguraw ruħna illi ikonna sħobija mill-qrib mal-Parlament Ewropew b'rapportar kif suppost, aġendi kif suppost, nassiguraw ruħna l-Parlament Ewropew ikun involut ma kollox. Grazzi ħafna lil kellim U issa l-onorevoli membri, membru li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi ċemen, grazzi maġtat, sur maġtat. Din jisa missjoni impossibli, mission impossibli inti konxju minn dan u għalhekk inti ħadd dan ix-xogħol dan ir-rwol għall-Parlament Ewropew standards ta' kontabilta illi bilħa jorbtu mal kwistjonijiet kollha ta' globalizzazzjoni li mill-ebda kwistjoni ġdida. Imma bħal kollox fl-aħħar ta' ġurnata inti tasal għal maturità u jiena naħseb il rwol tiegħek illum huwa biex tiffaċċja din il-problema fil-maturità tagħha kif qalu kollegi tiegħi xut mill-messaġġ li dna nħorġu bihom fid-diskussjoni Ewropea. Ippruvaw biex ippruvaw imma ftit irnexxielhom biex ikollhom effett f'din il-kriżi allura biex nesprimu xuħut mitħassib li aħna konna għedin nesprimu jiddispjaċini najt tal-armajn ħafna żmien is-sur kamal għal dak li qal illum. Issa jkolli najt li is-sur twidi huwa parti mill-passat Imma jina nħoss li fuq il-bazi ta' dak li għanna nistaw nibnu alleanza sħubija b'saħħitha biex nassiguraw li l-Unjoni li l-Ewropa tiskopri l nifisa mill x aħna konna naiv kif ħafna drabi nkunu. U llum aħna irridu inħarsu b'mod oġġettiv li l-ħsara illi saret minn dan l-ispirtu naiv li kellna li kellna l-ewwel irridu naqblu illi natu l-Amerikani eh, libertà fuq ir-regoli li japplikaw hawnhekk imma huma mek ma japplikawhomx u din in-nuqqas jagħmilha possibbli għalina biex aħna nagħmlu standards ta' kontabilità aħna l-uniċi li qegħdin napplikawhom mhux l-Amerikani. Jista' jkun hemm ftejimit ta' ekwivalenza ma diversi stati, minix zgur jekk aħna qegħdin minix żgur jekk aħna qegħdin niċċekkjawx l-ekwivalenza tagħhom kull ġurnata li tgħaddi. U dan huma livelli standards illi qegħdin iweġġaw ħafna lill ekonomija tagħna. Allura naħseb li għandna bżonn inkunu kritiċi hawnhekk. U rridu nwieġbu għadd ta' mistoqsijiet mhux kwistjoni li ningaġġaw viġliet ekonomika, imma kwistjoni ta' l-implementazzjoni l-implementazzjoni ta' xi ħaġa li qiegħda fl-Ewropa fl-assenza ta' livell ta' eh, livell mondjali ta' accounting. Issa sul għikot għamel mistoqsija u ħanna saralija dik. U hija l-valur ġust din tkun fil-qalba ta' kollox. Issa jien kontet nara il- il kif kienu għet jitkelmu l-affarijiet u dan huwa jiswet niftħu bib naħseb valur ġust jista' jkun jidmla dan l-spazju li aħna għanna, allura valur ġust bil-ħaq. Għandu konfużjoni semantika possibbli. Din hija kwistjoni mhuwiex kwistjoni ta' ġustizzja, ma kwistjoni ta' suq ġust frankament jien naħsibt li l-efrak kienet idea tajba ħafna, idea biex l-Ewropej iżidu il-vuċi tagħhom mal-opinjonijiet fl-IASB. Imma mhux ħafna żmien ilu indunajt illi illi fl-aħħar tal-ġurnati sabu l-lom infushom biex kunu ambasċaturi tal-ISB fl-Ewropa bil-kontra. Allora jina naqbel ma' Sinjura Tyson, allora rridu naħsbu eh, fil-fond ħafna fuq din l-idea. Unbat dwar id-dibattitu pubbliku-privat, il-PP, ma nafx intom xkonxu mill-rapport mil Miċertu rapport li meta kienet jiġi mfassal jina kont ke saqsejt fuq l-autorità eh, tal-ambjent li fih l-ISB jaħdem jina eh, dejjem kont naħseb li dan l-ISB għandu jkun taħt leġis tal-IMF. Imma eh, diversi entitajiet oħra. Imma din hija dan huwa entità ta' setjar ta' livelli li huma ta' interess ġenerali. Naħseb li hemm problema inerenti f'din is-setup. mbagħad dwar governanza issa. Intom verament eh, konxi ħafna ta' dan jiena naf, jien naħseb li l-arkitettura aħna qed mal-ajr malajr malajr flimkien il-ftejim ta' Sur Twidi u Sur Mekrivi meta kien kommissarju jien naħseb illi ma wasalx għal daw l lanijiet tagħha jiena naħseb li aħna irridu nevitaw strutturi li jmorru kontra l-interess ekonomiku legali tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, nkompli Sur Stolojan. Issa ngħaddi l-mikrofonu lis sur Majstat għal l kelma tiegħu. Kjosma. E Grazzi ħafna, President. Ringrazzi għal-membri kollha li tkellmu verament ħaġa tajba enuni. Ovvjament jiena naqbel ma ħafna affarijiet li ntqal fuq in-normi eh, kontabli sur l-lins pereżempju għal kem ħarġu kem u saru ktar importanti dawn l-affarijiet rajnijom ovvji eh, matul il-krizi finanzjara anki sinjura Thyssen il-regola tal-fair value il-maħt to market miex il-kawza imma ovvjament din ikontribwixxiet b'xi mod jew ieħor naħseb dan huwa fatt tal-ħajja. Imma nixtieq ngħid li il-biċċa xogħol li għandi qudiemi mhux fuq il-kontenut ta' dawn in-normi ta', ta kontabilità Jiena rrid iktar neżamina l-istrutturi, l-governanza, l-proċeduri. Ew jiena mhux sen m'għandix ngħid fuq il-kontenut propja, anki bejnietna nistani ngħid li l-kummissarju baħni ħaseb fija għax jiena bħala president tal-Bank ta' Investiment ġieli diskutejt miegħu li ħafna drabi kien hemm ċertu paradossi meta niġu napplikaw in-normi ta' l-IFRS. Issa, xogħli mhux mux san, xoli mux ta' jkun fuq l-International Accounting Standards Board, l-IASB, għax inkella biex nitkellmu fuq din il-governanza u għet ikun irid jassoċja il-membri l-oħra. Xogħli mm, il-komissarju Barnier taw tajli dil-bicċa xogħol għalhekk jien qed naħdem fuq il-governanza tal-Lefrak u l-ARC. E Ovvjament, hemm ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-ASB e anki biex naraw kif x'influenza jista' jkollha l-Unjoni fuq l-ISB. Nista' ngħid li f'dan l-istadju fuq l-effrak nista' nagħmel ċertu proposti minn dak li smajt minn naħa tagħkom qed nirrealizza li s-sitwazzjoni bħalissa mhijiex sodisfaċenti u għall-inqas wieħed irid jiċċara il-mandat li għanda l-efrak e, wieħed ukoll irid jara kif inija e, l-partit kostitwenti tagħha jina naħseb ukoll li rridu nitolbu l-efrak li tagħti iktar importanza lill impact assessment Hemm rekomandazzjonijiet li intom għamiltu fuq l affrak imma mhux qed neskludu l-fatt li għan kimur li lil minn rekomandazzjonijiet biex ngħid dak li qal diġà sur Klint jiena miftu verament għal fatt li namlu nqalbu l-affarijiet taħt fuq jekk dan ikun fl-interess tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll is-Sinjura Tissen ngħidilha li jena u koll kont surpriz meta bdejt nistudja dan is suġġett Kienet surpriza meta rajt għal dawk li huma l-istabiliment ta' normi li l-Unjoni Ewropea kienet ħallit fidej entitajiet privati. Kont verament surpriz. Iġifiri qed ngħidu Eh, isu eh, jew xej jew kollox. Dejjem approvajna dak li ħareġ mill-IASB. U nista' nifhem għaliex għamilna għax konna qegħdin nisperaw li naslu għal sistema unika u diversali ta' normi kontabli imma qed naraw x'inhi realtà llum ħafna sforzi sar matul is-snin imma kien għal xejn. Għalhekk wieħed irid verament jaħseb jekk għandniex nerġaw eh, imbidlu kif namlu l-affarijiet, kif niddelegaw dawn eh, il-setat. Jekk hemm interessi speċifiċi Ewropej li ma ġewx eh, ma tajniex kasom, mhux aħjar kieku li nbidlu nemendaw Ovvjament imbidlu il-proċeduri, ovvjament fil-parametri biex ma nabużawx, imma u koll nerġaw nirriflettu fuq dan kollu kif issir il-proċedura. Dawn huma affarijiet li jinsa naħdem fuqhom se nikkonsulta koll il-nies kollha involuti. Kien hemm rakkomandazzjoni toħra dak li għal-sur Giggold, per eżempju, il-rispett tal-valuri demokratiċi fil-bini ta' dan il-rapport, jina dan huwa fattur li jena senżomu u d-demajnija. Is-sur Prezedo u kol kellu raġun meta semma li nqodu attenti ma jkunx hemm konflitt ta' interess. Dan kienu l-ewwel impressjonijiet tiegħi sur President. Mela, xtaqt biss nerġa' ngħid li jiena mhux se nitkellem fuq il-governanza tal-ESB jew eżattament il-sustanza imma relazzjonijiet ta' bejn entitajiet u l-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea qed torganizza biex ikollha aktar influenza fiħdan l-IASB. Grazzi. Thank you, Mr. Maestad, and uh, we invite you every time when we are discussing this. Mr. Stolajan, grazzi, grazzi tal-li ġejt fostna biex t-diskuti maħna, Seġa sabiħa nerġu nirrepetwa fil-futur, nishtiq infakarkom li dan l-ewwel skambju ta' opinjonijiet u għal il-prezentazzjoni ta' tal-abbozz hija 27 ta' Mejju, skadenza l-emendi 24 ta' Mejju, u s issa nitlob lill-President tagħna is-Sinjura Bowles biex tieħu l-Presidenza f'idea. So where are we? IMD. Right. Uh, and thank you to... Grazie ħafna, grazie lil Teodor tal-li zamm il-presidenza fidejh minħabba li sfortunatament kelli xi affarijiet oħra x'nkun preżenti għalihom. Issa ngħaddu għal punt fuq l-aġenda numru 6, nittama l-menu, li huwa r-rapport tas sur Werner Langen fuq il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Direttiva. Hija konsiderazzjoni tal-emendi. Għalhekk ngħaddi l-kelma minnu fih l Werner, jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Signora President. Għanna total ta' 675 emenda għal din il-proposta għal direttiva. qed naraw l-adozzjoni tal-opinjoni wkoll fil-Kumitat Imko u għalhekk ħanajdilkom x'inhi l-iskeda u imbagħad l-aspetti sostanzjali wkoll. Aħna nixtiequ nibdew il-negozjati ta' kompromess malajr kemm jista' jkun sabiex bekk naslu għal maġġoranza wiesa fuq il-Kumitat Ekon. Madwar kwart tal-emendi li tresqu tresqom minni stess 117 l-emenda ġejjin minn Ole Schmidt fisem il-grupp Alde uħut minnom nista napoġġom 88 emenda minn Sven Giegold u l-ħodor li qed jippruvaw jindirizzaw il-kwistjoni tal-atti delegati. Mbagħad kien hemm 33 emenda jekk missejjer żball minn Antolin Sanchez Presedo li fukaw fuq il-pubblikazzjoni 26 minn Peter Simon u Udo Bullman minn SPD mill-Grupp Soċjalista fil-Ġermanja il-tarif tal-konsumatur u l-rekwiziti ta' pubblikazzjoni huma s-suġġett ta' dawn l-emendi. Jiena konvint li minkejja differenzi fl-opinjoni tagħna dal-Parlament ikun f'pożizzjoni li jasal għal qbil fuq kompromessi raġonevoli. Wara li tkellimt ma' Shadows ser ikonna laqa nhar is-seba ta' Mejju u din ittina l-opportunità biex nitkellmu kif ħanimxu l-qoddim bin-negozjati. Kollegi oħra res u emendi li rridu niflu u naħdmu fuqhom. U kif huma l-affarijiet bħalissa 27-28 ta' Mejju huma skedati biex nivvotaw. Nistgħu nżommu ma' din l-iskeda jekk nistgħu naqblu fuq kompromessi raġonevoli. Il-votazzjoni fil-plenarja mbagħad se tkun possibbli biss lejn it-tieni nofs tas-sena Dan ifisser li għandna biżżejjed żmien fil-pjanar tagħna fil-kumitat. Din hija kwistjoni li l-Presidenza Irlandiża m'għandix fil-lista tal-prijoritajiet tagħha. U kellna niċċaraw xi kwistjonijiet tal-kompiti tal-imko li baqgħu sejrin sa' 6 ta' Marzu. Il-Presidenza tal-Konferenza tal-Presidenti 26 ta' Marzu ddeċidiet li l-Kumitat Ekon huwa l-Kumitat mexxej fl-aspetti kollha tad-direttiva u l-proposta tagħha. Madanakollu il-Kumitat Ġuri Libe u Imko kollha rridu jagħtu opinjoni. L-Imko mxew ġmielhom iktar il-qoddim minna xejn ħażin dwar dan u Sinjura Steiler li hija ir-rapporter fil-Kumitat Imko ser tattendi il-laqat tagħna. Ġifiri, il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Konsumaturi ser ikun preżenti għan negozjati. Issa ngħaddi għal suġġetti differenti diġa minna da darbtejn u għalek ħannaddi u nitkellem dwar uħut minnom. L-ambitu u id-derogi l-ewwel qabel kollox. Taħt il-proposta tal-Kummissjoni l-ambitu tad-direttiva għandu jinkludi il- medjaturi u oħrajn. Eh, per eżempju kumpaniji li jikru il-karozzi jew inkella kumpaniji tal-vjaġġar taħt il-premiums li jkunu taħt 600 euro. kwistjoni hija kif ħad ikkalkula din ċifra meta jkollok pereżempju btala ta' 14 jum li tiswa bejn 40 u 50 euro kull jum. Din tiġi kalkulata prorata bħalli kieku sena. Dan kwistjonijiet li għadhom pendenti għadu ma salvux. Fil-rigward il-min jevalwa il-responsabilta, dawn koperti flimkien ma' parti terzi u għalek ma naħsibx li kun xira li nkomplu nestendu dan iktar minn hekk. Ma naħsibx li dan huwa l-każ u naħseb li l-Kummissjoni għandha terġa' taħseb dwar dan f'kuntest ta' solvenza 2. It-tielet qasam li rridu naqblu dwaru ikolli ngħid li minn mindu fassalt ir-rapport tiegħi ili ndirizza kwistjonijiet ta' kiri ta' karozzi u ta' vjaġġar fi Franza u fi Spanja. Naħseb li l-pubblikazzjoni tal kondizjonijiet tal-assikurazzjoni xi ħaġa vitali. Dawk li jkunu assigurati kollhom bżonn iktar tarif milli hemm bħalissa disponibbli. Din kienet l-esperjenza minn tal-qas li ġbart. jien fassal ir-rapport. Issa fuq definizzjonijiet fuq medjaturi Jiena nħoss li hawnhekk hemm 60 emenda u dan jestendi għal websites ukoll u di mhux waħda mill-iktar kwistjonijiet kontroversjali. Artiklu 2 paragrafu 7 ser ikonna niddiskutuh għaliex jiena qed nipproponi lingwaġġ nħriġ biħin. Imbagħad fuq ir-rekwiżiti professjonali u ta' organizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq li l-intermedjari juru l kwalifiki tagħhom għom u jkomplu t-taħriġ. Il-Kummissjoni tara li hemm lok għal setat delegati wkoll hemm ħafna dibattiti fih dan is-settur u kwistjoni hija din. Hija għal ejopa hija xi ħaġa li għandha ssir ċentralment fl-Ewropa jien xejn minn konfint, iżda forsi taħriġ kontinwu tal-intermedjari forsi valla pena. u jkun fuqtu. Jien naħseb li s-settur stess ħareġ proposta għal standards minimi 200 sija f'ħames snin naħseb li tagħmel sens taħt ir-regoli tal-ħin tax-xogħol darba kull ħames snin bi wieħed u ieħor dak lan tal-emendi. Issa fuq rekwiżiti ta' reġistrazzjoni, l-intermedjari ridu jirreġistraw mal awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-Ġermanja. Din hija l kamra tal industrija u l-Kummerċ. U hemm sensiela sħiħa ta' affarijiet li jaqgħu taħt ir-rekwiżiti ta' reġistrazzjoni. Hemm lista wkoll ta' eċċezzjonijiet memuża ma' dan. L-istati membri jistgħu jiddeċidu huma stess fuq il-prassi li ser jadottaw anke fir-rigward l-intermedjarji li jaħdmu għal kumpanija ta' assigurazzjoni. Naħseb li memx problema nisibu bilemmek hemmhekk għaliex hemm ftit emendi fuq dan. fil ġejjini x xoqqat tal-klijenti jridu jitqisu wkoll mill-intermedjarji tal-assigurazzjoni. Ser ikollhom ukoll jispjegaw jekk hux qegħdin jaġixxu f'isem il-klijent jew inkella f'isem kumpanija tal-assigurazzjoni jew f'isimhom stess. Jiena nixtieq niżgura hawnhekk li ma jkunx hemm irdupjar tax-xogħol ma' solvenza tnejn. Imbagħad hemm punt pjuttost kontroversjali u dan fuq ir-rimunerazzjoni u l-pubblikazzjoni tagħhom. Hemm sensila ta' emendi fuq dan u imorru f'kull tip ta' direzzjoni. Għanna regoli eżistenti li taħtom memx rekwizit bil-fors li l klient ikun jaf x'commission qed jaqalaw l-intermedjari taħt l-artiklu 17 tal kummissjoni hemm setta regoli dettaljati għall assigurazzjoni fuq il-ħajja. Fuq assigurazzjoni oħra l-intermedjari imbagħad għall-ewwel ħames snin wara dħul fis-seħħ tad-direttiva jistgħu jippubblikaw il-commission li għalaw fuq talba tal-klient. Imma ovvjament il-klient irid ikun jaf li għandu dil possibilità L-istati membri jistgħu jistabilixxu regoli iktar stretti per pereżempju ma jiġri fl-Olanda u fl-Iżvezja. Jiena nemmen dana kollu li dan nix nindirizzaw batti delegati iżda għandu jkun jinsab fih dan id-direttiva stess. l-annessi, l-intermedjarji. Dawn għandhom ikunu eżentati mbagħad. Jiena kritiku fuq dawn l-aspetti iżda nista' nifhem l-opinjoni tal-kollegi riflessi fl-emendi u għalhekk hawnhekk se jiġri. Li se jiġri huwa li rridu niżguraw li xewqa li jkollna iktar trasparenza ma twassalx għal iktar distorsjonijiet fil-kompetizzjoni. Proibizzjoni fuq il-kompetizzjoni tista' tolqot iktar lill kumpaniji żgħar aktar mill kumpaniji kbar. Per eżempju. Barra minn hekk intermedjari differenti tal-assikurazzjoni għalaw il-remunerazzjoni tagħhom u l-commission brati differenti u ma tistax tqabbilhom wieħed mal-ieħor. Jekk aħna niffukaw fuq dan, mbagħad ma tkunx il-kwalità tal-polza tal-assikurazzjoni li tkun il-ħaġa u l-anija l-iktar importanti iżda jkun hemm eżaġerazzjoni fuq kemm nisqu fuq ir-remunerazzjoni. Din kun speċjalment kwistjoni fuq l-internet. Il-fatt huwa li assikurazzjoni tal-ħajja għal 30 sena ma tindix tiġi deċiża jekk l-intermedjarju jaqlax commission ta' 500 euro jew 1000 euro. Ċertament din mhix xi ħaġa li għandna nwaslu. Ir-regoli tal-protezzjoni tad-data huma rilevanti wkoll f'dan il-qasam. Iżda qed nara li il-kollegi fil-Kumitat Ekon iridu kemm jista' jkun trasparenza fuq il-politika ta' remunerazzjoni u naħseb li din hija waħda mill-kwistjonijiet li rridu niddiskutu fin-negozjati. Naħseb il-proposta tal-grupp tal-Alde emenda 461 tista' tkun il-bażi għal kompromess. L-artiklu 18 huwa marbut ma' dan L-informazzjoni standardizzata tal-prodott u prospektus ta' dan hija xi ħaġa li nistgħu u għandna nħarsu leha. Fil-każ tal-assigurazzjoni għall-inċidenti kien hemm polza tal-AADC l-ekwivalenti Ġermaniża tal-ADA huma għandhom fuljett żgħir fejn hemm termini l kundizzjonijiet u qegħdin btipa tant irqiqa li xi ħadd b'vista tajba diġà jsibha diffiċli li jkun jista' jaqra aħseb u ara. Dan ovvjament mhux xieraq għal tarif fuq il-prodotti għall konsumaturi tagħna. Hemm fuljetti bħal dawn f'numru ta' pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea. Dak li għandna bżonn nagħmlu madanakollu huwa li nagħmlu distinzjoni bejn l-informazzjoni tal-prodott għal prodotti tal-assigurazzjoni u għall investimenti tal-assigurazzjoni. Naħseb li hija raġonevoli u tagħmel sens li r-responsabilità ma serraħx fuq spallejn l-intermedjarju għandha tkun min qed joriġina il-prodott ta' assikurazzjoni, ġifir il-kumpanija tal assigurazzjoni li tkun responsabbli għal dan it-tarif tal-prodotti. Kapitlu 7 mbagħad investiment ta' assikurazzjoni hawn irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-prodotti tal assigurazzjoni u l-prodotti tal-investiment tal assigurazzjoni Dan tal-aħħar tiġi distinta bejn prodotti tradizzjonali tal-assigurazzjoni x'ma ma stax tagħmel kummerċ tagħhom mod ħieles il-ħin kollu. Taħt ir-regoli tal-Komunità Ewropea, il-konflitt ta' interess għandu jiġi evitat. Issa ngħaddi għal punt li jmiss l-indipendenza tal-konsulenti fir rigward il-prips tal-assigurazzjoni. Hawnhekk irridu nkunu żguri li ikun hemm biżżejjed varjetà ta' prodotti ta' assigurazzjoni fuq is-suq. Imma dan kif ħadd iddefinih? Il-klijenti tassew iridu jistipulaw ir-rimunerazzjoni tal-intermedjari f'dan il-qasam? Jena naħseb li hemm kwistjoni ta' prinċipju hawnhekk. Għaw madwar miljun intermedjarju tal-assigurazzjoni, is-settur huwa diversifikat ħafna u minix ċert li l konsulenti indipendenti tista' tiddetta lil ħaddieħor x'għandha tagħmel u naħseb li rridu nsibu kompromess bejn il-konsulenti indipendenti u l-maġġoranza li qed jaħdmu għal kumpanija tal-assigurazzjoni. Iżda dan tal-aħħar m'għandux jiddetta l-termini u l-kondizzjonijiet lil dak nisemmejt fil-bidu. Hemm emendi li jridu jipprojbixxu kull tip ta' commission għal dawn l-entitajiet u hawn jiena kontra, speċjalment għal prodotti ta' investiment tal assigurazzjoni dawn naħseb li nistgħu nagħmlu kompromess fuqhom. Speċjalment fuq il-pubblikazzjoni ta' ċertu livell ta' rimunerazzjoni fuq prodotti relatati din kwistjoni oħra li ser ikonna indirizzaw fin-negozjati. jekk tagħmel proibizzjoni ta' dawn tispiċċa tista' tispiċċa f'sitwazzjoni fejn il-klijenti ma jkollhomx biżejjed protezzjoni. Pereżempju, f'każ ta' self politiki ta' protezzjoni għal pagamenti għandek l-emendi 501 sa 526 u 549 sa 606 u għandek umbat l-attivitajiet transkonfinali bejn l-intermedjari għabbażi tal-libertà tal-forniment ta' servizzi. Taħt il-protokoll tal-Lussemburgu, intermedjarju ta' assigurazzjoni li jkun qed jaħdem barra mill-stat eh, ta' domiċilju tiegħu irrid jagħmel rapport jirrati rapport l-regolatur tal-pajis liħor li kunet jaħdem fih u hemm kriteri differenti li varjaw minn stat membru għal liħor li jistaw ma jkunux kompatibli minn stat għal liħor, per eżempju l-kwalifiki ta' professjonali fi Franza. Periodu ta' reviżjoni ta' ħames snin edha tiġi diskussa jien naħsibx li tagħmel sens li tevalwa l-affarijiet ħames snin wara li jkun hemm idħul fis-seħħ li tagħmel reviżjoni sħiħa tal-ingrossa għaliex aħna rridu li naraw kif ħatimxi l-leġizlazzjoni u ħames snin wara jkun tard twist. Ma nafx kif ħat iżvolġi l-leġizlazzjoni, iżda kwistjonijiet kritiċi ser ikunu jitolbu sforzi kbar minna l-koll. Grazzi. Grazzi, il-President. Grazzi, Olli Schmidt għallu li li ħajkollu jmur ximkien fil-11 nofs, u għalek Antolin għal li jista jitkellem Ola issa, jek joġbok Ola. Price, thank you very much. Surprisa sabiħa. Tajjeb li s surna Langen huwa ottimist din huwa eh, din hija xi ħaġa li tot għal-liberali kollha, ġifieri forsi inti x'imkien f'qalbek għandek sentimenti liberali wkoll. Jgħid Eh, ovvjament hemm bżonn li l-investituri inħarsuhom, nipproteġuhom. Dawn irridu ukoll eh, intuhom eh, iktar fin tal-qoddim meta biex jiproteġu l-investimenti tagħhom hemm il-kumpaniji li jbiħu wkoll l-assigurazzjoni sussidjarja dawk li għandhom il-karozzi tal-kiri pereżempju u anki l-aġenziji tal-vjaġġar hemm il-loss adjusters daw ma naħsibx li għanna ninkluduhom il parti tal-liġi għalhekk naqbel. Is-sur Langen ġifiri meta nikkanċellaw l-artiklu numru 4. Il-kunċett u fuq dan inti kont preċis sur Langen, il-kunċett ta' parir indipendenti, anki fil-mifit numru 2 sibu għadi fej suppost jibdew it-trialogu fuq dan il-suġġett, il-fat li l-kumitati għandhom li anzi il-commissions il għandhom ikunu ibbenjati, projbiti. Concentration, and, and that was also mentioned. But I... Dina naf li fuq dan mm, għanna dibattitu eh, jaħraq ħafna. Irridu ninsistu kol li l-parir indipendenti li jiena taw il-klienti xi kultant iridu jħallsu għalih. Hija alternattiva. Di anki alternattiva oħra ta' sharing bowls ta' qabel ma tiegħi li jkun hemm full disclosure fuq il-commissions għall l-intermedjari, ġifri qabel timbieħ il-polza. Prodotti li mumiex non-life, meta imqabla mal-investimenti iridu jieġu konsidrati. Għax il-prodotti assigurati huma differenti. Jien qed proponi għal dak il-prodotti non-life ikun hemm periodu tranzizjoni ta' tliet snin sabiex dawn l-intermedjari kunu jistaw jadattaw il-mod ta' kif jagħmlu il-kummerċ tagħhom. Wara l-konsumatur kif qal it-tajjeb is-Sur Langen għandu jirċiev l-informazzjoni meta jitloba. Bat hemm normi tal-bejħ insibu l-standards tal-mifid u kol għal dawk l-investimenti tal-assigurazzjoni tal, l-insurance prips jena naqbel ma dan. Jekk inneħu eh, ħafna partijiet mill-Conduct of Conduct Business Rule, kif qed Sur Langen, l-investituri ma jkollhomx iċ-ċans li jkollhom dawn il- normi ta' protezzjoni skont il-mifid, irrid noqogħdu ftit attenti hawnhekk. Għalhekk bħala riżultat l-investituri fl-assigurazzjoni mhux se jkunu protetti pal l-investituri oħra skont il-mifid. Dan kollu naħseb għandu jiservi għabbażi la diskussjoni għall għal ġejja. Kull prodott ta' investiment għandu jiġi konsidrat l-istess għall investitur Nixtieq nagħlaq billi ngħid fuq il-tying and bundling. Il-Kummissjoni qed tgħid li l-Stati membri għandhom jipprojbixxu li prodotti tal-assigurazzjoni jodduhom ma' prodotti oħra li mhumiex ta' assigurazzjoni. Dan jidħol ukoll fir-reviżjoni tal-MIFID Ovvjament il-klijenti jridu jinformaw il-klijenti tagħhom li l-assigurazzjoni wieħed jista' jixtriha b'mod separat. Jiena negozjati nistennihom bil-ħer anki l-laqat tax-shadow u bħas-soltu aħna se nilħqu kompromess ġust. Jiena lest li nagħmel kompromess. Jiena tal-lim diġa lezzjonijiet wara li segwej dossiers oħra. Għalek jina lest li nasala kompromess imma fis seba ta' Mejju għandillaqa Vilnius. Ġifiri, man kux nistan kun emmek. Issa, Antolin għall-SND. Grazzi ħafna. Signora President, jina rressaqt inqas emendi imma qed naqbel ħafna iktar mal-proposta tal-Kummissjoni. Fl-opinjoni tiegħi għandik li hija l-medjazzjoni tal-assigurazzjoni li turi iktar kompetenza, professjonalità, iktar trasparenza u b'dan il-mod nkunu nistgħu nipproteġu aħjar il-konsumatur u jkonna suq iktar effiċjenti nġibulu iktar valur miżjut. Jiena nirringrazzja rapporteur għal mod dejjem kien mod kif jilqa huwa il-proposti biex nilqu kompromess. Issa, ċtaqt insemmi xi aspetti oħra biex nispjega l-emendi fuq l-ambitu l-għennet. It-ħassib tiegħi huwa li nevitaw il-fat li ma jkunx hemm coverage ġenerali. Hemm ċertu affarijiet minimi, tkun hemm il-prinċipji ta' proporzjonalità, imma rridu nevitaw li hemm esklużjonijiet li jistgħu jintroduċu eh, ċertu arbitraċċ, xkun hemm regolaturi differenti, ġifieri il-suq ma jibqax neutrali ċertu prodotti, ċertu kondizjoniet li jintużaw differenti minn nies. Għalek, l-sforz ta' regolament li aħna qed nippruvaw namlu jiġi minnat b'dan il-mod. Għalek rritu konna soluzzjoni ibbilanċjata. Fuq it-tying and bundling, aħna ma nix problema li konna prodotti marbuta Eh, flimkien prodotti li mhumiex tal-istess tip, imma il-konsumatur irid ikun jaf bihom biex ikun jista jażel kif jaqbillu bħal għala eh, kart hemm ċertu prodotti oħra anċillari u hawnhekk il-konsumatur ukoll għanna nigarantu lu trasparenza issa fuq il-konflitta interess il juħroċċar li din id-direttiva qed nitkellmu fuq um, uh, life insurance nafu li mhux fuq ħames snin ġifri l-2020 imma l-2015 għax f'sentej se naslu għalija. Ma naħsibx li għanna nħallu ħafna żmien jaddi. Hemm bżonn l-emendi nkunu ktar stretti fuqhom. Issa fuq il-pariri xtaqt ngħid li dan huwa suġġett li issa ilna niddiskutuh meta diskutejna il- self il-mortgages. Anki rekomendazzjonijiet tas-suq. Hemm rekomendazzjonijiet li jisiru għabbażi personali imma dejjem irtu kun hemm kompetenza professjonali. U jrid ikun wieħed irid ikun jaf kemm se u jqumu eh, l-pariri Meta tkellimna fuq il- il-mortgages tajjeb li naraw xamilna dak iż-żmien biex inkunu qegħdin eh, nżommu l-loġika. Namlu l-istess nħorġu formule li jkunu diġa li fuqhom kunu diġa qbilna. Biex insibu soluzzjoni taħjar. Issa, fuq il- taħriġ ta' l-istaff dawn għandhom ikunu mħarġa sow. Irridu naraw li jkunem protezzjoni u kol naraw l autorizzja kompetenti naraw li għan kif għet l-informazzjoni aspetti oħra li wieħed jistaħseb fihom. L-Awtorità Ewropea li tista' tirrestrinġi ċertu tranzazzjonijiet wieħed irid jara x'se jkunu dawn il-kundizzjonijiet meta qed nitkellmu fuq dawk li jkunu intermedjarji, meta wieħed qed jixtri l-assigurazzjoni. Qed nitkellmu wkoll li jrid ikun hemm l-informazzjoni biex ikun hemm koordinament ma' setturi oħra. Hemm ħafna emendi hija ovvja imma l-esperjenza tagħna f'dan il-kumitat jurini li aħna nistaw naslu għal kompromess biex inkunu verament nistaw nimxu b'dan id-dossier. Sven, għal grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna. L-ewwel net jiena wkoll nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol li wetta u tal-li għal li eh, għalinna li għaw din il-maġġoranza jiena rtin kun nafxinija għad definizjoni tiegħek kif wasal għal din il-maġġoranza kbira għax jiena kont qed nara affarijiet differenti. U għal dan qed nirreferi jien. Kien hemm breakfast um, verament tajjeb dan l-aħħar bejn ċertu kumpaniji ta' sikurazzjoni ġermaniżi u għalu ħafna affarijiet. Jiena naħseb li tajjeb li nistudjaw ftit l-aġir f'dan is-settur biex inkunu konsistenti fir-regoli li noħorġu fl-Unjoni Ewropea. Meta wieħed qabbel mal-Amerika bil-maqlub ta' kif isiru l-affarijiet hemmhekk aħna għażilna triq eh, differenti ma ma l-ekwivalenza ta' Dot Frank ġifieri ta' ħafna regoli ta' implementazzjoni differenti li Amerikan il-qas biss jistgħu jiddeċidu. Aħna għamilna direttivi, xi kultant xi regolamenti u numru ta' atti sekondarji. Imma xorta kien hemm eh, periklu għax kellna regoli differenti fuq l-istess li regolaw l-istess ħaġa. U f'dan l-istadju edina, Sinjura Beres għanda rapport li jitratta sistema unika ta' informazzjoni waħda għal prodotti li għandhom l-istess riskju, li għandhom l-istess offerta u prospetti. Il-PRIPS, per eżempju. PRIPS għal prodott li jkun jider li qed jaqa' taħt l-assikurazzjoni. La imma ikun prodott li qed jkun mibjuh mill-banek, għalhekk irridu noqogħdu attenti li jkun hemm verament qafas armonizzat. U naraw li dan ma joħloqx investimenti li ma jkunux ċari. Hemm bżonn li konna regoli l-istess ehm, skont il-bżonnijiet l-istess tal-konsumatur. Issa għandna pożizzjoni komuni numru ta' dibattiti fuq il-mifid U issa qegħdin lesti biex nibdow il-dibattitu fit-trialogu. Fuq l-assigurazzjoni diġa qegħdin fit-tieni kategorija ta' regoli. Regoli li għandhom tiġu baza joħorġu minn proposti kompletament differenti. Qed nitkellmu fuq l-IM numru 2 li huwa marbut mal-MIFID, ċertu regoli għazbis jistaw nifmu kif għal sur Santex Presedo, imma hemm attentat biex ikun hemm xi alinjament. Fil-grupp tal-ħodor, għana riflettejna fuq dan kollu l-Parlament hemm bżonn li jsib eh, mod xira biex nimxu l-qudiem bil-mifid aħna konna wasanna għal pożizzjoni. fl-opinjoni tiegħi din ma tantx hija effettiva inkwantu għal remunerazzjoni, imma ma nistawx ngħidu issa f'daqqa waħda li l-fondi ta' investiment u l-prodotti li jbijaw il-banek għandhom jaqgħu taħt regoli stretti eh, disclosure ta' remunerazzjoni, konflitt ta' interess għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-interess tal-konsumatur u anki il-kunċett ta' em, pariri finanzjari indipendenti. Umbat fl-assigurazzjoni nejdu ma rridu xejn minn dan unħallu kollox fidejn l-istati membri. Unħallu l-affarijiet jizvolġu kif jizvolġu għax issu huwa kompletament differenti Għalhekk il-Werner Langen nista' ngħidlu li jista' jkun minnu li f'ċertu setturi eh, ċertu setturi ma, ma sibuhomx f'pajjiżi differenti l-istess u m'għandhom ma jkunux jidħlu fil-mifid għalhekk imma għal dawk il-prodetti li kollha li għandhom parti ta' investiment u mhux qed nitkellmu fuq life insurance imma ġifiri eh, l-assigurazzjoni tas-saħħa privata pereżempju ikun hemm parti minnhom li tkun eh, ta' natura ta' investiment. Irdu noqogħdu attenti biex fuq livell Ewropew ma nħaltux l-affarijiet kollha. Taj, Sur Langen mill-lider les li jilħaq kompromess eh, fuq ħafna punti u naħseb tkun ħaġa għalija ngħidu li l-pożizzjoni tal-Parlament għandha tkun taqbel ma dik tal-pożizzjoni li ħadna fuq il-mifid mux se nikkupjaw dak kollu li għamlet kif għamlet il-kommissjoni imma xorta rritu li hemm ċertu konsistenza. Jekk naqblu fuq dawn il-prinċipji ewlenin inkunu qegħdin nimxu pass il qudiem ħafna. X'nagħti eżempju fej ma tbaqanna x'namlu dak li bilna ma' Sur Sanchez Presa fuq il-karp l-assigurazzjoni min ikollu polza ta' assigurazzjoni ħafna drabi dawn ma jkunux jafu eżattament fuq xiex titratta. Tying and bundling, rridu noqogħdu ħafna attenti, jiena interessajt ħafna meta tkellimt fuq il-vaganzi imma tajjeb li jkollok libertà ta' suq, imma dan ma jfissirx, m'għandux ifisser li n-nies jiġu imqarqa biex nejtek prodotti bi prodotti ta' sigurazzjoni li ma tantx ikollhom valur mizjut. Ħani qafawa issa mhux se nidħol ħafna dettal, imma hemm bżonn li naħsbu fuq il-konsistenza tal-pożizzjoni tagħna ukoll biex ma jkonniex distinzjoni artifiċjali bejn l-assigurazzjoni minnaħa u prodotti tal-bankarji minnaħa l-oħra. Distinzjoni mhux edem ovvjament bil-arranġament tal-prips qed nippruvaw nillimitaw dawn l-affarijiet u jekk nagħmlu l-istess l-istess naħseb nkunu nersqu lej kompromess. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ashley Fox għall-ICR. Is-Sinjur. President, and can I thank Werner Lang? Grazzi Presidenta u grazzi ħafna tal-Onorevoli Sinjur għal xogħol fuq dan ir-rapport li għadu sejjer. Jiena kuntent ħafna li jina parti minn din il-kunsens da' sekwiesa. Kuntent ukoll kolli jetna nara tneħħija ta' għat ta' atti delegati dan mhumiex postomaw minħabba il-litos ta' armonizzazzjoni min zaħira eh, li hawnhekk Dawn huma entitajiet jaħdmu sem l-assiguratur u allura l-inklużjoni tagħhom mhix bżonna. Din id-direttiva mhix dik f'waqta tal-ADR, tad direttiva ideal li għanna konna tkellimna fuqha. Allura hemm klawżoli, hemm klawżola li tpoġġi restrizzjonijiet kif għandu jaħdem l-ombudsman għad detriment tal-konsumatur u ta' kollu għandu xaqsam direttiva li dal-axar bilna fuqa. kontentu kol bċerti emendi li qed neħħu il-proibizjoni fuq iż-żmien. Għad ta' prodotti tal-assigurazzjoni huma miżmuma. Per eżempju anka dik tal-vjaġġar fija fuq kopertura ta' saħħa legali u anka kopertura ta' titira li tkun imdewma u da kollu fuq il-prezzijiet kompetitivi. Anzi, bil-kontrarju, aħna għanna nassiguraw bl-obbligu tal-konsumaturi jiġi informat fuq il-possibilità li jibih l-affarijiet, li jixtri l-affarijiet fuq, li, fuq livell separat, waħda minn maħda mill-oħra. U għanna niċċaraw li l-beħ ta' prodotti tal-assigurazzjoni kollha ikun possibbli mingħajr parir. Dan ikun ta' zvantaċ ikun ta' vantaġġ għall konsumatur illi jkun jaf xan xed jixtri u fejn kun jingħata l-parir dan għandu jkun parir moti tajjeb u m'għandux jeffettwa bejħ tabla parir. U s-swieq fuq din il-kwistjoni huma differenti mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ġi anka il-beħ ta' e, użu tal-internet u telefonija mingħajr pariri. Min kontallu jkun hemm dokument e, dokument komuni għal daw il-prodotti hemm bżonn li din l-informazzjoni tingħata lill-konsumaturi ma tkun responsabilità tal-Istati membri. Fl-aħħar fuq remunerazzjoni naħseb ħaf wis informazzjoni tkun eh, eh, tat fixkil għal għall-utenti, għall-konsumaturi. Hemm pariri fil-fatt, hemm provi li juru illi meta jkollok ħafna informazzjoni li tinata lill konsumatur ma twassax biex il-konsumatur jinata fil-fatt l-informazzjoni li ju ikollu bżonn. Grazzi ċe. Grazzi. Issa l-ħodor mela mannix għal-ħodor mela naddu għal-kellima l-oħra. L-ewel Jean Paul Galses tlabt il-kelma. Grazzi ħafna. Jina, mux san noqgħod ninfetta fil dettall tal-elementi, imma nishtaqt nitkellem fuqom mod ġenerali. Nishtaqt nejt li qed naqbel mal-xol tas sur Werner Langen, u mod kif qed jaġixxi, ġifiri biex ma jkonniex wis regoli għax ħafna regoli illum dan nafuħ iġib l-effett bil-kontrarju ta' dak li nkunu qegħdin nixtiequ. U xtaqt ukoll ngħid li qed naqbel ma' zfengi Gigol fuq il-koerenza tad-dokument. Naħseb li llum peress li regoli ma tantx huma popolari, qed naraw ħafna drabi naraw inkoerenza eh, bejn id-dokumenti differenti għal dak li għandhom x'jaqsmu għall-istess suġġett jew inkella affarijiet kif jaħdmu bl-istess mod. Nafu li dokumenti jiżvolġu, jiżviluppaw u tajjeb li wieħed iqis dak li nkunu għamilna qabel biex u kien sar qabel biex inkunu qegħdin ikonna ċertu konsistenza. U minnu kolli wis informazzjoni iġġib hemm iktar problemi għalhekk illum jista' jkun li fuq l-internet nistgħu nixtru kollox, il-tobba il eh, jgħidu li jmorru jaraw jitolbuhom il-riċetta minn qabel għax ikunu diġa qraw kollox fuq l-internet. Imma meta wieti iqis il-liġi Franċiża pereżempju, inti eh, meta tmur ċaħat titlob servizz dan huwa fidmir li tik is-servizz, ġifiri meta tmur tixtri karozza, inti il-konċessjonarju se jtik il-pariri fuq dik il-karozza. Jina naħseb li dak li jkun li jmur jixtri minn ma jieħu parir, Eh, dejjem eh, se jipprova jieħu tiegħu minn fuq wara. Fuq il commissions fil-MIFID meta votajna fil-plenari konna sibna soluzzjoni tajba, eh, pragmatika u il-deċizjoni kienet li wieħed irid jagħmel discernement bejn il-parir li wieħed jieħdu b'mod indipendenti u dak li jieħu minn għatimun sejbel l-oġġett, għalek u jgħet tuqot attend biex i sistemi ekonomiki li jaħdmu ma nġibuhomx fix xej Jekk nieħdu l-każ ta' Franza, in-nies li jużaw l-intermedjarji ma jkunux iridu ħalsuhom. Imma mbagħad meta dan għandu jkun parti mill-prezz. Ġifiri, noqogħdu attenti biex ma nkunux qegħdin nagħmlu regoli u nxeklu n-nies milli jaħdmu. irridu noqogħdu attenti biex ċertu postijiet tax-xogħol ma għomx. anki f'dan iż-żminijiet diffiċli naraw meta pereżempju qed ngħidlu li wieħed irid ikun imħarreġ ħafna meta jkun qed ibeħ karozza. Eh, eh, naħseb li dan kollu ikompli jġib il-problemi biex wieħed jiġi reklutat. Grazzi, Astrid. Euh, Grazzi ħafna, Sinjura President. Wara l-intervent tas-Sur Gozes Jiena nista' nitkellem fil-qosor għax jina naqbel kompletament l-edejat ma l-edejat tiegħu. Il-Sur Langen nir-ingrazzjaħ il-proposta ta' rapport tiegħu qed naqblu eh, ħafna e, fuqha, speċjalment dawk dik li għandu xaqsa l-intermedjarji għax jiena nixtieq nitkellem dwar problemi ta' dan il-grupp speċjalment wara li qed nisimgħu din il-proposta ta', ta regoli għax dawn imħasba ħafna e, u ilhom jinkwitaw dal-aħħar xhur distribuzzjoni tal-suq tal-assigurazzjoni fil-Unjoni Ewropea ivarja minn stat għal ieħor hemm raġunijiet storiċi kulturali għal dan anki jekk il-prinċipji ewlenin tar-regoli ta' protezzjoni tal-konsumatur wieħed irid eh, jara li ġu applikati kullimkien fis-suq kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma il-mezzi huma differenti, il-mezzi ta' kif naslu għal dawn l-għajnijiet għalhekk naħseb li wieħed irid iqis l-emendi li jagħtu iktar flessibilità l-istati membri għal protezzjoni tal-konsumatur u anki biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta. Wasal iż-żmien fl-opinjoni tiegħi li l-eżiġenzi kollha jiġu applikati b'mod l-istess għal dawk kollha li huma involuti bħala intermedjarji fid-distribuzzjoni tal-prodotti tas-sikurazzjoni. Jiena naħseb ukoll meta għati jist dawn il kuntratti dawn l-intermedjari jistgħu jinformaw il-klijenti tal-prodotti ta' assigurazzjoni anki bil-ispejjeż wieħed irid iħallas dan u jagħti ċans ukoll għal dialogu bejn il-klient u l-intermedjarju għal kwalità, servizz, il-prezz, l-affarijiet kollha u fl-istess ħin dan jati iktar trasparenza ma minar ma jġib ċertu pisa eh, pis amministrativ fuq l-operaturi. Il-riskju minar riskju ta' distorsjoni tal kompetitivita Ir-regoli hemm edin eh, biex ikun hemm bilanċ tajjeb u dan Eh, daħħal fisseħ eh, riċentement fil-istati membri, fil-maġġoranza tal-istati membri għalhekk tajjeb li ma nerġawx naqalbu ta' taħt fuq regolament li diġa daħlet għax f'dak is-settur fejn l-operaturi huma kważi kollha SMEs eh, regola Ewropea trid tiġi deċiża biss u nirrikorru għalija meta l-istat membru ma jkunx jista' jasal waħdu. Hemm aspetti oħra li wieħed irid iqis f'dan is-settur tal-assigurazzjoni għax għad baqa' ħafna li mhumiex armonizzati fuq livell Ewropew. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-aġendi tal-assigurazzjoni li hum jaħdmu għar rashom jekk aħna inġeluhom. Jgħidulna kemm qed jaqilgħu bħala commission U dan ivarja, meta kinti tmur tixtri il-prodott tal-assigurazzjoni minnant il-kumpanija, għax daw id-daħlu il-flus fil-somma ġenerali, mux l-istess ħaxa ta' meta tixtri dar u tieħu lawn fej għandek assigurazzjoni da din tinbih mill-ant il-bank. U il-bank ma tatix dettalji fuq il-kommissjoni għax inti il-bank itik it-totali imma se nitolbu l-aġenziji intermedjari l-aġenti biex jagħtu kull dettal fuq dak li kunu qegħdin jaqilgħu U għalhekk il-konsumaturi jisom jkollhom l-impressjoni li l-assigurazzjoni tkun iktar tkun tkun iktar flus. U dan kollu laqqas biss jidher meta wieħed jixtra assigurazzjoni online. Hemm bżonn ikunu ġusti għax l-assigurazzjoni ta' l-Aġenzija tal-Assigurazzjoni għandhom ruol importanti f'dak li huwa l-pariri li jagħtu. Hemm bżonn qogħdu attenti biex ma nżidux il-pis u noħolqu ostakoli għal dawn l-aġenti ta' assigurazzjoni ma noħolqux iktar burokrazija għax din tista'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 il-sur Langenha il-mikrofon ta' Signora Lulinge. Es wird, es wird uns, uh, wenn ich mich zuerst mal bedanken darf, es wird uns. L-ħagġa nixtieq nibda billi ningrazzja lin-nies biex inkompli fejn äh, spiċċajna biex konna regolament speċjali għal Luxemburg għal darboħra jina zgur li fejt kunu l-Lussemburgu għandha regoli speċjali taħħa. Il-Luxemburgu il luxemburgu il daħal ħafna fl-istruttura tal- fil-politika tal-istruttura jina żgur li rnexxina nagħmlu dan ukoll hawnhekk. Qed ngħidi parzjalment bċajta. Anzi, le le le, ma t tgħid dawn l-affarijiet biċċajt. Din m'għandha xejn taqsam l lussemburgu Qed niċċajta hawnhekk. Absolut. Sa x'ħatkun il-problema ma dabdaw in-nies għax nafhom Ovvjament aħna rridu niżguraw roħna illi aħna se niddeliverjaw ma dawk ma nies tal-Lussemburgu imma jekk intom tħarsu lejn il-qafas finanzjarju fuq meta ta' żmien medju il-planning mill-2014 sal-2020 għal-Rumanija għandek 105 euro eh, per capita, Rumanija 108 per capita u għal-Lussemburgu tantu mafqar mod sarkastiku. Eh, għana settur bankarju ta' 27 il-darba iżjed eh, għal 27 darba tal-GDP biex taraw kemm għandu bżonn flus il-Lussemburgu. Imma eh, dan aħna desperati f'dan il-grupp, imma grazzi l-koll, eżis kollegi ta' dawn il-punti daqseg differenti li tqajmu. Ovvjament ħan nipprova nikkonsidra il-situazzjoni problematika tal-Lussemburgu, ma nafx hekk sur xmit u xietaw darba li ġeja eh, nishtin ringrazzja l-personal anka l vaness illi illi huwa ta' appoġġ enormi u qed jagħmel biċċa xogħol eh, kbira u nixtieq ringrazzja lil daw kolla involuti dwar il kolazzjoni il-lustriju, il-lustriju li semmejt Jina kontemmek u jina kontet li meta kontem illi fuq l-assigurazzjoni għannu dak li jem bżon jisir. Ikonna l-maġġoranza li supposti konna allura l-ewwel priorita huwa li għandi huwa biex nasal kompromess mal-soċjalisti mal-liberali u mal-ħodor jina żgur l-ħodor ikunu bisħieħ miegħi fuq din imma ma jistax ikollna noqogħdu kwistjoni meta jkollna il-maġġoranza fil-Parlament allora jiena student il-Schmidt, il-Nonivel Schmidt tal-ħodor biex jiġi għal kollazzjon kien hemm il-kumpaniji tal-assigurazzjoni tal-Iskandinavja. Allura, grazzi ħafna l-koll. Jina nħares il-qoddim biex nibda kooperazzjoni ġusta u kif suppost. Grazzi ħafna, tati President kif u rejniekom il-votazzjoni eh, skedat bħalissa 27 ta' milju u l-plenarja f'Lulju imma il-timetable tista' tinbidel skont kif imorru l-affarijiet fi dan il-Kunsill imma din hi il-proposta jiddependi skont kif imorru l-affarijiet fil-Kunsill imma din hija l-proposta li għandna bħalissa issa ngħaddu għan numru 7 fuq l-aġenda li huwa fuq id-dokumenti bit-tarif ewlieni għal prodotti ta' investiment. U għanna konsiderazzjoni toħra għal emendi, l lura fil-ħin, allura nitlob il-kulħadd biex iżomda moħu Pavanx, jekk jogħġbok, mela. Ma nafx għaliex meta niġu għal dat titlu dejjem eh, eh, ikolna ftit żmien, xbajt dal-argument qed il-kellima. Issa, jekk jiena qed insegwi d-diskussjoni sewwa nista' nara li kulħadd qed jagħmel qed jagħmel l-eżitu fuq il-kolazzjonijiet li kellna il breakfast Allura, it-trasparenza ta' tiżdiet f'dan il-komitatu naħseb allura din aħbar tajba. Issa, ħaniġu għal-rapporti għaj stess, tajt il-kellima għan fil-Franċiż. Jiena kelli 65 emenda u il-kollegi ovvjament ġabu iktar biex jerġgħu jirfinaw dokument għax kienem 675 emenda fuq numru ta' suġġetti suġġetti preċiżi u se nipprova jiena nitkellem dwarhom anki biex nersu lej kompromess imma qabel nagħmel hekk jiena nixtieq nagħmel ir-rabta ma dak ma dibattitu ta' qabel anki jekk is sullangen mhux qed jismani anki jekk jiena qatt nisimgħu b'ħafna reqqa. Imma peress li hu jifhem bil-Franċiż naħseb m'għandux bżonn eh, joqgħod f'postu biex jisma' Mela, ir-rabta anki fil-kalendarju meta qegħdin eh, diskutu dawn iż-żewġ dossiers jekk intom forsi tiftakru jiena kont appuntata biex niħossib dan ir-rapport u fl-ewwel inizjattiva tiegħi kienet biex nippubblika da, dan li qed norikom hawnhekk dan il-paroli ta' hawnhekk. Imma kienet isa ġeografija fuq il-proposta PRIPS ma kienieċ ħaġa b'kombinazzjoni li nsibu il-MIF u li IMD e li tispjega wkoll ir-rabta bejnietom. Dan jista' jippermetti ma nafx rridux nagħmlu pal-Amerikani ħadd ma jrid jagħmel pal li għamlu Amerikani fl-Ewropa, imma dak li rajna minn flok imxow bi pjan imxow b'katalogu. U dan jifisser li il-regoli, il-liġi inqattawa bġiet biċċiet u dispiċċaw xi ħaġa mhux koerenti. Jiena nispera li l-IMD insibuha fl-aħħar tal-proposta tagħna. Għax inkella jekk minflok nagħmlu better regulation, ta' dawn is-swieq finanzjarju, finanzjarji, se nintroduċu iktar konfużjoni arbitraċ regolatorju u aħna rridu namlu bil-kontra wara l-kriżi. Dan qed ngħidu għax fl-istrateġija ta' Sur Langen minn flok aħna nqogħdu nitkellmu fuq dawn l-aġenti tal-assikurazzjoni u l-professjoni tagħhom li se japplikaw il-regoli skont il-MIF huwa irrit juża dan it-tekst jeskludi l-assigurazzjoni mill-ambitu ta' dossier li jina qed naħdem fuqu. Għawek, dan, mandu m'għandux isir. Għalek, mela, fuq il-prezentazzjoni tiegħi nixtieq infakkar li l-Kummissjoni preżentat id-dokument tagħha f'Lulju li għadda. Dan id-dokument kif inti fakkar tajab, Senjura President, ma titlu tiegħu mhuwiex prips. U di, dan ma sarx għal xej. Id-dokument tal-Kommissjoni qed jitkellem fuq dokument ta' informazzjoni li għandu x'jaqsam mal-prodott ta' investiment. U jiena qed nissuġġerilkom li għal darba ngħidilkom li nżommu mad-dokument u hekk hemm xi punt li fuqu mhux se nagħmel eh, emenda huwa fuq it-titlu prodott ta' investiment. Dan naqbel miegħu kompletament. Il-kwantità, l-kwalità, kollox qegħdin tajbin hawnhekk, meta kien hemm żewġ rapporti il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament qed naraw li eżattament se jkunu eh, l-informazzjoni li l-investituri jridu ikun jafu bihom meta jkunu se jiddeċidu fuq prodott ta' investiment. Jiena nkompli naħseb li il-dibattit li għanna fuq dan is-suġġett ovvjament għandhom japplikaw għal kulħadd trasparenza li għed kun jista' iqabbel il-prodotti ta' investiment biex nuża l-klim tal-Komissjoni li jkun anki l-iktar komplikat il-prips ġifiri fi klim ieħor. Aħna din il-proposta rridu naraw li jkun hemm protezzjoni effiċjenti tal-konsumaturi u anki l-investitur, jiena ma taċ sana me differenza bejnietom, meta nitkellmu fuq dawk li jinvestu ftit, ftit eh, iżar, investituri iżar, U il-finanzjament fuq medda twila ta' żmien skont il-bżonijiet reali veri ta' l-ekonomija. Naħseb li din ir rieda ta' kif wieħed iqis il-flejjes tiegħu anki eh, bil-forsi rridu nikkonsidraw għax il-swieq ma jistax jagħmlu daw, speċjalment fis-sitwazzjoni qegħdin fiha. À la lecture des, des 675 amendements. Apparti il-675 emenda, hemm xi tliet problemi fil-li sejqumu fid-diskussjoni u li minħabba fihom irridu nkomplu nirriflettu fil-font. Anki jiena naf, anki jekk naf fejri li rridu naslu, imma naħseb li nistaw naslu fejn nixtieq. Jiena qed nitkellem fuq il-perimetru, ġifiri meta qed nitkellmu fuq prodott investiment, x'in fissru eżattiment, x'in huma l-parametri? Eh, x'se jkun dan il-prodott, jkun il-prodott ta' investiment? Fid-definizzjoni tal-Kummissjoni kien hemm il-kuntratti tal-assigurazzjoni sur Langen u il-Kummissjoni ridet tapplika it-tekst ukoll għal use it. Thank you. Il-Kummissjoni fid-dokument tagħha ma nkludiċ prodotti oħra, per eżempju, il-prodotti ta' li għandhom xaqsmu mal-pensjonijiet, mal-savings, mal pensjonijiet mal savings forsi dan għamlitu biex tħalli l-affarijiet iktar sempliċi għon kellax kien għadu l pass, imma il-Kommissjani ma taċ argumenti biex eh, tipprojbixxi l-ambitu milli ikompli jinfetaħ għal prodotti oħra. Sur mux dejjem jiena, eh, mux dejjem qed naqbel ma' sur kamala, xin inkella tibdew taħsbu ħażin fija imma l-emendi li huwa ressaq dawk l-emendi minn 66 sa, sa 640 nejdilkom li jina b'daqqa waħda nista nwaqqaħħom għax huwa irid li referenza tal nsibuwa fil-Kommissjoni ġifieri prodott investiment irid ipoġġi minn flok dawn il-kliem eh, prodott strutturat li ovvjament se tkun qed restringi l-ambitu meta jiena rrid niftħu dan l-ambitu. Ma naqbilx lanqas ma l-approċċ limitattiv minħabba il-fatt għax e, kif nistaw niġġustifikaw meta jkollna prodett konna prodott li ikun deskritt f'xi għaxar paġni meta mqabbel ma' ieħor li jkun deskritt f'żewġ paġni. Jiena nixtieq li nwessaw l-ambitu ta' dan, ta' dan u hemm kollegi qed jaqblu ma' dan. Għaliex? Jekk fi tlet paġni e, nsibu definizzjoni ta' prodott strutturat, komplikat ukoll, għandu tkun ħafna iktar faċli għal prodotti li huma pereżempju savings għax dan juri kemm wieħed jista' jinvesti u kol eh, u kif dawk il-li ma tantx ifadlu imma l-importanza fl-ekonomija li għandhom. Nirġa nirrepeti punt. Jekk aħna nirristrenġu l-ambitu ta' dan il-prodott għal dan l-arbitraċ regolamentorju jista' jġib ukoll distorsjonijiet jekk aħna nejdu x'inhuma dawk il-prodotti eh, l-iktar diffiċli, jista' jkun li nkunu qegħdin intuhom nippromovhom iktar minn dawk il-prodotti li dawn tal-aħħar imma jkunu b'ħafna inqas riskju u jintużaw minn ħafna iktar nies. ħafna emendi speċjalment dik 8 u numru 78, Senjura Petikajnen, tixtieq li jiġu esklużi id depositi fil-banik. Niddiskutu dwar dan il-possibilità ukoll li l-ambitu jinfetaħ għal reviżjoni ta' prodotti oħra ma naħseb li huwa suġġett li rridu nkomplu nirriflettu. L-emenda 184 tas-sur Jean-Paul Cozes li qed tieħu l-istess eh, approċċ għal dak li huma shares il-shadow tal-shadow reporters tal-GUE u tal-, -shadow ħodor qed imorru lil in mill-ambitu li jien qed nipproponi għax daw iridu wkoll jinkludu il-pensjonijiet permezz ta' kapitalizzazzjoni. jiena sissa ma rridx li ninkluduhom fit-tekst. dan huma l-emendi 189 u 171 rapporteur tal-ALDE l-emenda 184 li titkellem fuq eh, l-istrumenti tal-kumpanniji il-gbar naħseb dawn huma punti li fuqhom irridu nkomplu nirriflettu għal fatt li wieħed jista' jkollu prodotti ta' investiment pa' shares, l-azzjonijiet, naħsbu li dan huwa punt importantissimu tad-dibattitu tagħna fuq l-ambitu. It-tieni punt importanti u hija il-kwistjoni kollha tal-kied Fuq il-kontenut tal-proposta, diġa edin nuru li hemm ċertu emendi li jridu ibidlu il-prezentazzjoni pedagogika tal li tatna l-Kommissjoni. Jiena naħseb li wieħed jista' jkompli d-dibatti fuq dan imma l-preżentazzjoni tal-Kommissjoni li għamlet permezz ta' ċertu mistoqsijiet li jolqtu il-konsumaturi l-kbar u dawn il-mistoqsijiet saru mbagħad titli ta' kapitli naħsbu li forsi huwa approċċ inqas pedagoġiku u approċċ tajjeb anki jekk fuq il-kontenut xiex qed nirriskja pereżempju x'se nirbaħ forsi il-klim, il-formulazzjoni mhumiex l-aħjar, imma il-fatt li hemm dawn l istoqsijiet hija u approċċ tajjeb. Fuq l-informazzjoni issa il-kriterji li għanna l-evaluazzjoni dwar il-riskju ta' dawn il-prodotti differenti ta' investiment, dawk li morru għall-investituri zzar. L-indikaturi tal-profil tal-riskju mhux qed naqblu bejnietna l-gruppi hawnhekk. U jista' jkun li ninkludu senarju ta' performance dan qas biss intlaqa. L-emenda eh, eh, 333 ta' Shadow Rapporteur tal-PPE. Eh, Jina qed naqbel ma' din l-idea anki fuq dak li qed insejħlu l-impatt psikoloġiku aħna ma rridux żgur nidħlu u nkun responsabbli ta' dawn l-affarijiet Proposti oħra saru mir-rapporter tal-grupp tal-ħodor, Sven, l-emenda 307, fej et jisuġeri xin hemm tliet kategoriji ta' riskju l-iktaroli tan-nofs u l-baxx ċertu amendi minn 318 sal 321 ta' Senjura Pittikajnen u Sur Gigold. Meta qed jitkellmu fuq l-impatt kemm ambjentali kemm soċjali fil-beħ ta' dawn il-prodotti, hemm ukoll kif wieħed iqis l-affarijiet fuq medda twila ta' żmien, wieħed irid iqis dawn l-affarijiet jekk minnajr ma namlu l-green or social washing, xorta il-min ifaddal fl-Europa rridu naraw li kunu nis responsabli, kunu nis informati. Din hija l-ideja ta' dan l-istrument. It-tielet punt u sena laqaw, imma punt importanti ħafna, Sinjor President, fid-diskussjoni tagħna qed nitkellem fuq il- l-informazzjoni u l-elementi tagħhom jiena qed nipproponi npoġġu daw fan-nes anki li jkunu għandhom x'jaqsmu ma' kondizzjonijiet ta' taxxa u ta' spejjeż. Bekk inkunu nistgħu niddistingwu bejn ir-responsabilità ta' min ikun qed eh, eh, eh, jagħti s-servizz ġifiri ta' rating, hekk ikollu il-AAA, u anki ġifiri il-naħa l-oħra, l-kategorija l-oħra, l-ammonti impożabbli tax xabli jina minn din il-perspettiva li se nikonsidra l-emendi 38 u 39 ta', ta sinjuri kollegi. Issa veru se nalaqa. E, fu u rridu nsibu kompromess l-aħħar kapitlu rridu naraw kif dan l-istrument se jinterferixxi bil-responsabilità tal-awtorità ta' supervizjoni, ġifiri, kif aħna se nalinjaw il-seta tal-EBA u l appa dak kollu li jintqal li nsibu fil-direttiva eh, mifid fuq l-esma ġifiri se jkunu il-kompetenzi tal-autoritajiet fuq l interdizjoni ta' ċertu prodotti li jkunu kummerċjalizzati minn ċertu stati membri, prodotti li jkunu komplikati u li, jġibu ħafna riskju, fuq il-emenda 465 li rridu nasaminaw nalaq li fil-Kumitat Imko fl-axħar se jkunem eh, parir l-ewwel parir, speċjalment fuq kapitlu numru 3 ġifieri l-kondizzjoni ta' kommerċjalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti li għandu jkun kompatibli wkoll mal-approċċ li aħna eh, qegħdin nieħdu. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Jien naħseb li fuq dawn il-fajs li qegħdin nispiċċaw b'ħafna eh, nuqqas ta' ħin u qegħdin mili l-bot mill-Kunsill ma jkunx hemm ħassra li jkollna skambju ieħor ta' idejat iktar tard jekk ikun mill il-ħtieġa ma nara lebda raġuni għal xanna nżommu nżommu ma timetable u nżommu mill-pubbliku milli li jisma d-dibattitu tagħna ma nispiċċawx illum inkomplu darb'oħra l-ewwel xedew tagħna nisma' u għas sepa għelu grazzi ħafna nirringrazzja li rapportar il-kommenti tagħha u l-approċċ konstruttiv tagħha fuq da' suġġett. għat li waqt li nirrispettaw iż-żminijiet tal-ħin jien ħan nipprova nitkellem fil-qosor ħafna u naf li forsi niġu lura għal xuħut jekk ikun hemm iħtieġa xuħut mill-punti. Jidher li f'daw il-kwistjoni hemm xi differenza ta' opinjonijiet. Nixtieq nibda billi l-ambitu aħna l-koll naqblu fuq l-opinjoni li l leġislazzjoni tagħna mal-Unjoni Ewropea għandha tkun allineata, allura il-konsumatur b'dan il-mod ikollu verament paragonibilità tad drittijiet tiegħu ta' fuq il-prodotti u hawnhekk kienha verament dak li mhux qed ikollna sissa. Fil-punt tiegħi huwa kwistjoni fuq il li tal fattibilità x-metodoloġiji u ambitu qegħdin nużaw u biex nistgħu naslu għalih bil-mira tal-prodotti mal-Unjoni mal kollha. Din hija referenza importanti għal paragun Qabel jiena kont tażilt l-approċċ billu naraw x'inhu xi jħoss il-kunsill il-prodotti kollha tal-istess linja biex ikollu biex nissuġġerixxu u nibatu sinjal qawwi ħafna mill-Parlament li din hija xi ħaġa li eh, m'għandux issir. Imbagħad hemm punt sustantiv ħafna tagħlu fl-opinjoni li huwa differenti meta niġu għal komparabilità. Min fl-opinjoni tiegħi meta nkunu din nitkellmu fuq l-investimenti u l-prodotti ta' investiment jiena m'iniex favur li ninkludu il kotba ta' tifdil u kontijiet ta' tifdil, savings accounts, li xin natura tagħhom hija differenti totalment u jina naħseb li m'għandhomx m'għandniex narawhom bħala prodotti ta' investiment. U din ovvjament tiġi mill-iskemi kurrent li għandna bħalissa għandna mbagħad problema fuq il-bonds tal-gvern tal-gvern u da diġa għedna qabel. X'se nagħmlu fuq daw il-bonds tal-gvern, il-government bonds. Din naraw bħala prodott ta' investiment, nistgħu naraw b'dan il-perspettiva, mbagħad ovvjament daw għandhom jiġu inklużi. Imma bħal kif kien fis-CRD jekk inħarsu lejn il-government bonds, jien naħseb hawnhekk eh, għandu jkun hemm iktar komparabilità għal kontijiet ta' tifdil u d-depożiti jina meċ li fil-fattek huma u ma meċ li din is-sitwazzjoni ma naħseb li hekk għandhom ikunu. U dan huma l-kwistjonijiet kollha li jkunu skont prodotti ta' investiment. Imma da' irridu nżommu f'moħħna illi dak li joħroġ minn dal-fatt huwa li l-government bonds ġijom fl-istess linja dan ikunu prodotti ta' investiment. Issa, Dan huwa tip ta' dan huwa tip ta' dibattitu inte intellettuali rridu narraw il-kwistjonijiet kif isiru fil-leġislazzjonijiet diversi tagħna. Tieni punt li jiena nixtieq ngħid u li mixin fil fatt fid direzzjoni tajba huwa li min għandu jkun responsabbli għall-abbozz u għat-fassil daw għandhom jiġu inklużi u jnara importanti li aħna fil-fatt insibu nittib ta' soluzzjoni li dawn it-tnej jikunu inklużi imma ikun iżjed minn ġust illi l-intermedjarji għandhom ikunu inklużi fl-istruttura tal-annes u r-responsabilità lura tiġi differenzjata b'mod ċar. Umbat, Hemm kwistjoni oħra kif jiena jekk fimtkom tajjeb jien id-direzzjoni tal-punt dwar xelazzjoni jkun hemm bil-prospektus dwar din l-insolvency u l-kwistjoni wkoll ta' xin il possibilità ta' cross-reference ah, ta' informazzjoni oħra ta' materjali. standalone uh, document. Um, then uh, I, I have been more in favor for... for... Jien aktar inkun favur li nużaw lingwaċ, naħseb li din miex kwestjoni maġġuri, rridu naraw x'approċċ nużaw hawnhekk. Imma Insiba għatih importanti mbagħad li meta fil-fatt nħarsu lejn ir-riskju u l-riskju modifikat u naraw il-prof, il-profili. l-aspetti tekniċi mbagħad nirridu naraw il kif jiġu E, mil quta il-konsumaturi hemm oħrajn mhux jiena u rapporter biss imma hemm pjuttost differenza fuq l-abilità. Slight, uh, there might be a slight difference. Jista' jkun hemm xi ftit xifti ta' differenza fuq di l-informazzjoni u informazzjoni oħra li hemm bżonn. Din hija l-kwistjoni li aħna definitivament għandna bżonn miżjed modi deskrittivi disk, mezzi deskrittivi kif naslu. Eh, anka għax dan kif innara jien qed tajt il-kelliema dan huwa waħed mill kwissjoni il-kbar aħna rridu niffaċċjaw mhux biss ir-riskju li tista' tkun tajba l-konsumatur minħabba l-profit imma din hija hemm il riskju li inti ma jkollok xejn għaliex l-istruttura tal-ispiża u, u l-istruttura ta' spejjeż kumulattivi tkun tajba biżejt li illi ma jkunx l-investituri nifusom illi jigwadanjaw jibbenefikaw minn dan. Allora jitkun għandu jkun hemm salvagwardji għax jekk ma jkunx hemm riskju kieku jkun hemm iżjed ikun hemm ikun investiment tajjeb. Hemm ħafna kwistjonijiet oħra biex insemmu biss ir-referenza li e djar imma jiena naħseb li hawnhekk jisna għandna ħafna Eh, trix xin segwu dak kollu x'kelli ngħid grazzi. I'm the uh, Aldi Shadow, so Il-President. Ħan provan nżomm fil-qosor bħala Shadow biex ma noqgħodx nsemmi wis xirrid ngħid fuq l-emendi u mhux noqgħod nsemmi l-istess affarijiet fejn aħna naqblu fuq l-ambitu. l il-kwistjoni li nirreferu minn waħda għall-oħra, cross-referencing naħseb din tiddaħħal anki fil-riċerka u l-iżvilupp. Meta ta' taħarsa lejn leġiżlazzjoni u tara li hemm xi ħaġa li taqa' taħt mifid, din għandna nuruha għaliex inkella nkun qed nagħmlu xogħol doppju. Jekk kien hemm xi ħaġa x'imkien ieħor. Fuq l-ambitu naħseb il-punt ta' tluq tiegħi huwa li l-indaħlu l-affarijiet iktar ma ħalluhom barra u naħseb li din twassalna għal xi affarijiet li mhux faċli tipprattikhom xi kultant. Ma tix tkun package only pereżempju ma packaged plus. Anke fuq kwistjonijiet fuq affarijiet ekwivalenti jew qed nirreferi għal nisħma għal prospectus forsi hemmhekk nistgħu ma ma ndaħluhomx fil-leġiżlazzjoni. Jew xi ħaġa li pereżempju li tkun verament t-evolvi li għanda tkun timbeħ bl-imnot eh, jew inkella eh, kikun bżon dokumenti għal font ecc. Naħseb li għal dawn affarijiet fejn hemm frekwenza għolja ta' beħ diffiċli li jkollok dokumenti ta' tarif magħhom. Forsi li jaħtieġ li nispjegu xi affarijiet per vanċ li forsi tinkludi, ma forsi mbagħad ikun hemm dokumenti separati magħhom u iktar qoddim forsi nemżuha flimkien. Di diskussjoni nifemma imma tipprova nkun prattika iktar milli ngħid li minn qabel kontra l-indaħlu ċerta affarijiet. Fuq il-bonds tal-kumpaniji, l-affarijiet li maddejn ftaħt SPVs, ecc. naħseb li emmek nistaw namlu inklużjoni definita. Issa fuq min qed jagħmel il-kid jekkux qed jagħmlu għall produtturi, l-intermedjari, id-distributuri. Naħseb li jien imxejt fi direzzjoni fejn ikonna signposting iktar mill-li annessi. Naħseb li dan approċ tajjeb, speċjalment fuq il-kids stess, tista' tgħid li inti distributur tara x'għandek u m'għandekx u mbagħad il-kwistjoni jekk nagħmlu obbligatorja u le, forsi kwistjoni oħra. Forsi hemm affarijiet li nistgħu nagħtu ħarsa lihom iktar fid dettalla hawnhekk, ma l-idea tal-kid hija li għandek għodda ta' paragun fejn ti tista' tqabbel u ma jfissirx u jfisser li inti m'hemmx fejn toqgħod tmur fittex informazzjoni x'imkien ieħor u fejn ikollok twissijiet hemmhekk iva għandek tfittex din it-tip ta' informazzjoni meta dik tkun verament relevanti. Jiena daħalt idea li ġiet minn Finance Watch, rrit nirrikonoxxi minn fejn ġibt dan it-tarif dwar twessija, per eżempju għal-bejħ ta' kwistjonijiet li mhux tajbin għall-investitur bl-imnut, din forsi xi valida li nagħmlu. Naf li mhux dejjem faċli li tajt min huwa investitur bl-imnut meta tibda tajt li hemm nies professjonisti iktar sofistikati, eccetera, ma naħseb li tuqdu b'sebajnejn hawnhekk, għax intom stess għattu dan wara kollox. Ma rridux nagħmlu l-affarijiet komplikati wisq u inqas attrajenti, imma rridu iktar affarijiet iktar sempliċi. Però laqqas rridu ninjaraw l-affarijiet għaliex laqqas biss ikkummentajna fuqhom. Jien ħarressa emendi fuq il- l-odda li tikkalkola l-fond li sellifna mill-eżempju tal-Istati Uniti. Fil-bidu meta kontot jgħid l ezma dwar dan kellhom approċċ pożittiv dwarha. Kolli ngħid li minn dak iż-żmien bidlu femtom mhumiex daqshekk pożittivi dwar dan minħabba l-lingwaġġ u l fih fiħdan is-swieq tagħna. U forsi din xi ħaġa li nistgħu naħdmu iktar fuqha fil-futur jekk aħna Irridu li tkun tista' taħdem mod li ma ġibx ħafna spejjeż magħha f'dan l-Ewropa. Hemm lok għalija, hemm diffikultajiet fis-suq li ġibdu l-attenzjoni għalija eh, uħut li tkellimt magħhom, eċetera. Fuq l-approvazzjoni ta' kid, jiena fil-bidu kontett li għanda tiġi approvata, ma realizzajt li meta nkonna punt ta' tluq ħajkonna sensila minnhom fl-awtoritajiet ta' eh, l-awtoritajiet kompetenti l-affarijiet varjaw xi ftit u għalhekk ma rridux li l-affarijiet jistaġnaw. Jkun hemm iżejjed. Promess fuq dan imma naħseb li minn tal-inqas għandna nizguraw li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu xi kontrolli għall-arrieda mbagħad ikun hemm kontroll fuqhom u ikunu b'sebajnejn meta xi ħadd jiġbdilhom l-attenzjoni għal xi ħaġa. Lesta nkun iktar flessibbli f'dan il-qasam għaliex ma nixtieqx li jkun hemm dewmin bli prodott jitqiegħed fuq is-suq. Ġalla darba numru ta' kids jitlu fis-suq nistgħu nerġgħu naħdmu fuq dan bil-mod il-mod u ngħaddu għal xi reġim li jgħid li ser ikun hemm xi tip ta' awtorizzazzjoni minn qabel. Se naħsibha dartejn fuq dal-punt. Jien hemm ħasba dwar l-aspett tal-firma. Jiena dak iż-żmien kontet li anke kun firma elettronika l-investitur irid jiffirma biex bekk ikollu dan id-dokument ta' tarif ewlieni. Jien hemm ħasba dwar id-derogi għaliex nafu li ħafna nies jiffirmaw l-affarijiet ta' kafkaf biex jaġlu l-affarijiet, pereżempju fuq bejħ fuq l-internet, eccetera, u ma tantxaw min jieħu pjaċir joqgħod jiffirma dokumenti, eccetera. Kulħadd jaħseb li huwa intelligenti u b'dan l-aġir, imma rqodu b'sebajnejn jekk niddeċidu li nimxu hekk biex ikun hemm xi tip ta' deroga għal investitur bl-imnut iktar sofistikat għax naħseb li jista' jkun hemm abbuż imbagħad. Nifhem li hija problema, imma aħjar uf mill-li u jkun hemm prekawzjoni u xi tip ta' kriterji li jistaw iżommu magħhom iktar milli jkun hemm xi ħadd jaqbatu jiffirma u jieċħat id-drittijiet tiegħu fuq il-post. Bek. Nafu li qed nittrattaw ma' nies li huma s-sofistikata ħafna ma mbagħad meta jiġu dal-affarijiet ma tantx ikunu sofistikati u laqqas jafu ġifieri. Min jaf, forsi jaħsbu jekk għandhomx flus jew le tfisser li tkun sofistikat, ma nafx tajt il-kellima. Forse nistani għafawn u nħalli il-bqija tal-ħin eh, biex nitkellmu. L-interpreti għallu li li nistaw niskorru baxar minuti, nistaw konna skambju ta' femit, imma l-ewwel qabel kollox nad il-mikrofonu li żven il-ħodor. Jiena nixtieq nisħaq xi ftit kwistjonijiet. Bażikament hawnhekk mixin fid-direzzjoni tajba jew għall-inqas qegħdin f'dan il-pass biex naslu għall maġġoranza wiesa. L-ewwel nett nixtieq nitkellem dwar għal min dan għandu jkun validu. U hawnhekk mill-ġdid għandna l-istess problema li konna ddiskutejna qabel. U xerin iċċarad dan il-punt sew. Hemm metodi standardizzati Ewropej ta' informazzjoni għandna direttiva tal-prospektus, diġà u għaldaqstant għandna regoli wkoll ta' usits fl-istess ħin għandna dispożizzjonijiet oħra f'dan il-qasam u naħseb li rridu niċċaraw li ikonna approċċ iktar uniformi, iktar maqut fuq dan. Hemm kompromess li huwa possibbli li bażikament jara f'dak li għamilna qabel iżda jimxi lejn pożizzjoni iktar maquda fil-futur. Forsi nistgħu nimxu hekk u tagħmel sens għalija li ikonna setta informazzjoni waħda u naqbel mal-approċċ ta' pervanx li tajt li daħħal dawn fl-investiment bl-imnut ukoll. Dan, ovvjament, ifisser u rrid nkun preċiż fuq dan li mhux qed nissuġġerixxu li ninkludu kull tip ta' pensjonijiet lanqas. Aħna suġġerejna pervanx li ninkludu pensjonijiet li huma volontarji fejn int m'intix obbligat li toħodhom. U peress li xi ħaġa tkun tissejjaħ pensjoni għal għandha jkollha iktar rekwiżiti ta' tarif dajfa minħabba li tissejjaħ pensjoni tal-impik. Ma naħsibx li din hija konsistenti. Għanna ħafna lobbying hemmhekk li r regoli ta' solvenza tnejn m'għandhomx japplikaw għal pensjonijiet tal-impjiegi u strutturi simili. Naf li impressjoni kbira, iżda nixtieq ngħid li l-appell għal konsistenza minn ċertu industrija miex dejjem konsistenta. Jitolbu l-konsistenza minn naħa, mbagħad minn naħa l-oħra l-esti li ma jkunx hemm konsistenti jekk dan ifesser li jkun hemm regoli iktar dajfa. Jiena nammetti li nuża tattika bil-kontra xi kultant, imma ejja nkunu ġusti iżda hawnhekk għalijem dan ma jagħmel sens għala m'għandekx tagħti informazzjoni għala m'għandekx tagħti informazzjoni għal dawn it-tip ta' prodotti. Naħseb li dan mhux konsistenti. L-istess japplika għal bonds tal-gvern. Dan mhumiex bla sokru nafuh dan u għalhekk għal għandhom ikunu esklużi. Stax nifhem għala li bonds tal-gvernijiet ikollhom dan it-trattament speċjali meta qabbel ma' leġiżlazzjoni finanzjarja oħra. Ma stax nifem din. Aħna bħala Parlament Ewropew provajna nkunu konsistenti fuq dan il-qasam iżda nixtieq nagħmel eżempju ieħor fuq depositi. Wara Ċipru nafu li d-depositi mhumiex bla sogro lanqas u qatt ma vvutajna favur li aħna naqblu li m'għandhomx sogru il-fuq minn 100.000 euro ħadd ma qal li ma jistawx jiġu eh, jina taw fondi biex jiġu salvati jekk ikun hemm banek ta' dan it-tip jew fondi ta' tfaddil. Għalfejn ma nagħmlu hekk. Forsi nistgħu nieħdu l-approċċ li qalet pervanġ dwaru jien appoġġawh imma fl-istess ħin irridu nkunu konsistenti. Iktar minn noqogħdu ndaħlu kull xorta ta' eżenzjonijiet Nasab li din tkun diskussjoni interessanti u għandha twassal għal approċċ unifikat ta' li tikxef l-informazzjoni fejn naqblu iktar mill-li konna ħafna biċċi ta' leġislazzjoni differenti. Bek nistaw forsi noħorġu broadmap biex naslu għal dan il-punt. Ma nistawx naqbdu u neqirdu l diġa edajem hemm minn qabel, iżda minn ħal-oħra nistgħu naħdmu biex ukoll approċċ iktar maqut. Jiena nixtieq nisħaq li meta niġu biex nitkellmu dwar kif dan jista' biex bekk ikonna informazzjoni sempliċi dwar is-sogru u hemmhekk naħseb li importanti naraw dan il-punt u naqbel ma' serpa manke dak li qalet pervanx għandna nżommu f'moħħna li nies u l-arfin tagħhom dwar il-finanzi llum mhumiex it-tip ta' nies li nixtiequ jkollna li kollhom qodijiet ħarġu biex jifmu dal-affarijiet. Hawnhekk għandna xi forma ta' ħsieb soċjalista sa ċertu punt fejn inti tibgħat il kulħadd biex jitħarreġ fuq l-aspett finanzjarji u ġala darba jkollok dan it-taħriġ ma jkollok bżonn dawn ir-regoli inutli. Naħseb li dan mod kif inti tista' tbella l-informazzjoni l-nies u tilom li marfa iktar mill-li toqgħod turi l-affarijiet kif huma. Rajna li 70% tal-Ġermani ma jistawx jikkalkolaw li max fuq li max. Eżempju, sempliċi ħafna imma ħafna mhumiex daqshekk intelligenti fl-ekonomija daqsħat tieħor, imma aħjar naquf mill-li kif qalu l-kollega qabli. Nafu li ħafna nies għandhom diffikultajiet kbar biex jifmu l-prodotti ekonomiċi. U mhumiex biss kwistjoni ta' kliem jew ċifri ma' ki simboli bħal pereżempju s-simbolu tal-dwal ta' traffiku, nistgħu inventaw forum oħrajn ta' informazzjoni sempliċi, imma jekk ma jkunx faċli tifhem eżattament x'inhu ta' sogru x'inhu le u x'mhuwiex, din toħloq diffikultajiet kbar. Nieqaf hawn biex nħalli ħin għal ħaddieħor naslu għal Kamal u għal Thomas nixtieq niġbidlu l l-attenzjoni li importanti li nużaw din l-odda sabiex bekk tkun iktar attrajenti li niksbu iktar investiment fis sostenibilità Għanna kull tip ta' żvilupp tal-finanzi ta sostenibbli grazzi għal pervanx għall appoġġ inti suġġerejt ħafna affarijiet dan il-qasam, intu koll, imma jiena naħseb li qed naraw li dan is-suq mhux jaħdem għaliex hemm ħafna standards differenti li jiżviluppaw uħud fuq il-livell pubbliku, uħud fuq l-industrija li tajt affari differenti, x'inhu sostenibbli u x'mhuwiex. Jiena smajt b'attenzjoni x'qalet eh, Sinjura Pitikajnen u għanna nimxu lej standard komuni Ewropew b'tikketta sabiex bekk nuru u nejnu lin-nies li jistaw jafdaw fuq kriterji affidabli x'inhuwa u x'mhuwiex sostenibbli. Jekk iċ-ċittadini jafdaw fis-sistema biss is-suq jista' jiżviluppa. Jiena kont Strasburgu ġimli għaddiet u mill-industrija smajt ħafna informazzjoni f'dan il-qasam u naħseb li hemm ħafna partijiet interessati li jaqblu li jekk ħajkonna standards komuni nistgħu nkabru dan is-suq u rridu għodu attenti li ma jkonniex greenwashing għaliex jekk ikollok dan il-fenomenu nitilfu l-fiduċa li tant għandu bżonn dan is-suq. Grazzi. Qed nimxu b'dan l-arloġġ ta' qudiemi u mhux ta' maġembi il-kellim li jmiss huwa Sajed. Dan is-suġġett ifakkarni f'tliet affarijiet oħra li għaddejjin bħalissa anke kustjonijiet barra l-Parlament. L-ewwel net meta kont ir-rapporter fuq il-leġiżlazzjoni tar-roaming fil-Kumitat Imko fil-Parlament Ewropew fil-mandat li għadda, ħaġa li kienet ħassibna fil-Kumitat, aħna dejjem eh, ridna li dak li jkun jirċivi messaġġ meta jgħaddi minn frontiera l-oħra li jgħidlu jinformah dwar l-ispejjeż tar-roaming. Mbagħad l-industrija qalu li Eh, ma rridux li jibatu l-SMS kull darba, ecc. Ma jienet li jiena rrit nizgura li l-konsumaturi raw l-informazzjoni, kisbu din informazzjoni u għandhom din informazzjoni. U konna nafu li qatt ma kienet se tkun skabruża wis għall-industrija. Mbagħad it-tieni punt huwa dibattitu fuq it-tikkettar ta' l-ikel. Kulħadd kienet jitfa' minn kollox fuq it-tikketta u kienet periklu kieku tajna widen il-kulħadd bl-interessi kollha tagħhom kien hemm min kien interessat jekk kienx hemm lows fihom oħrajn ballerġiji oħrajn, kwistjonijiet oħrajn u jekk tiddaħħal kollox, tanti kollok tikketta normi laqas kun taf xed tixtri iktar. Issa fuq l-investitur tal-imnut. Dawn jitkellmu ma' xulxin u ħafna drabi mhux mod xjentifiku. Mhix dejjem tkun ta' relevanza statistika jew ta' informazzjoni, ma nqos naqra l-kids u kull darba li jħorġu affarijiet fuq jusis laqqas noqgħod naqrom u nistaqsi l ħatiħor imma jekk tistaqsi n-nies jekk jiridux investiment dokument fuq l-investiment ewlieni jgħidulhom l le. Jina ndilhom x'jaqru, x'jaqraw. Jina naqra kwalinkwa ħaġa li tin is-sensar tiegħi biex itini konsulenza, biex itini linji gwidi, eccetera punt interessanti ieħor huwa li Dan kollu jkun prodott fil-dokumenti u aħna nħossuna tajbin li qegħdin hemm imma fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu utli għall konsumatur jew le. Din il-kwistjoni importanti. Senjura President, jiena naħseb li nistaw ma naqblux fuq ċertu affarijiet, għax dal-aħħar inna naqblu fuq ħafna affarijiet. Imma mbagħad ħafna nies jitkellmu, nibdew nistemaw eh, ħafna klim minn taħt l-elsin fil-kuruturi bħalma ġara dan l-aħħar, ma dam jistax ikun jibqaw sejren hekk. Ħan iċċaraw il-prinċipju, jien nixtieq l-iktar trasparenza possibbli. Naċċetta l-punt li jekk ikollok informazzjoni bażika għal prodotti strutturati ma mhux prodotti sempliċi, tista' tagħti xi sens ta' aċċettabilità jew livell ta' sikurezza li jew tħossok iktar sigura għal ċertu prodotti sempliċi. Jien irrid nkun pragmatiku, rrid nimxi pass pass għaliex nafu l ser ikonna jusit sitta, seba, prips wieħed, prips nej, mifid wieħed, nej, tlita, kull xorta ta' affarijiet, għalhekk jien irid nimxi pass pass u għalhekk f'dan l-istadju nixtieq li l-affarijiet jaħdmu għaliex nies meta jistaqsuni fuq dan id-dokument jistaqsu x'ħajkun hemm fih. jkun hemm tip ta' prova qabel ma dan jiddaħħal fuq is-suq biex naraw li vera utli ġi testjat mal-konsumaturi ser ikun testijat mal-konsumaturi, eccetera kwistjonijiet sempliċi bħal bonds u anki kontijiet bankarji forsi nistgħu nagħmluha f'direttiva oħra. Lix ħafna nies meta jpoġġu l-flus tagħhom fil-bank, ħafna jaħsbu li dan il-flus ikun qed fil-bank. Mhux kulħadd jifhem li meta tpoġġi l-flus il-bank, dal-bank jista' jħaddem daw il-flus, sellifhom, eċetera. Forsi nistgħu ndaħluha fil-proposti tal-kontijiet bankari fil-futur ma kollox ma kollox jina naċċetta li hemm ħtieġa biex kemm jista' jkun ikun hemm informazzjoni għal konsumaturi ejja nimxu pass pass nibdew l-ewwel bil-prodotti strutturati jekk ser isiru ser ikunu testja tal-konsumatur, il-konsumatur jista' jifhimhom fil-futur u naħseb li dawn imbagħad nistgħu nistinduhom għal prodotti oħrajn biex niwessaw l-ambitu. Jien mhux kontra minn qabel bħala prinċipju ma rrid ċert li noħorġu proposta li taħdem. U f'dan l-ispirtu jiena Niqa fawn unħares għal kompromess ma' shadow u rapporters l-oħra. Grazzi. Eh, Baqanna ftit ħin għal Thomas Handel. Skużani. prova nitkellem fil-qosor jena. Jena nishtiq nkun naf kif jaħsbuha dawk li jidu si protezzjoni tal-konsumatur. Jina xedow rapporter fil- jina shadow fl-imko, fil-komitat imko. U hemmhekk id-dibattitu huwa simili ħafna diġa qed nitkellmu fuq kompromessi għandna bażi tajba l-negozjati. Xtaqt insemmi tliet punti. L-ewwel nett naħseb li hemm bżonn li l-ambitu jkun kem jista' jkun miftuħ għax il-konsumaturi u l-investitaturi iridu jaraw li prodotti finanzjarji jkunu jistgħu għan bejniethom skont regoli l-istess. Issa, l sinjura Beres jiena nerġa' ngħidilha li kieku l-ambitu għalija niftuħ iktar milli qed tgħidih capital markets, anki l-pensjonijiet, irridu jiġu inklużi fl-ambitu mħabba li dawn iġorru riskju kbir. Mux qed nitkellem fuq eh, eh, sistemi kollha ma dawk biss li huma bbażati fuq font. Iġifieri fejn l investituri ikun qed jissogra ħafna. Umbagħad hemm il-kwistjoni tar-responsabbiltà li fil-kumitat imkow eh, hija xi ħaġa li issa ilha għaddejja diskussjoni dwarha il-fat li inti ikollok il-burden of proof meta id-direttiva ma tkunx eh, rispettata il-KIDs għandhom jiġu ibbozzjati tajjeb il-konsumaturi u l-investituri ma jiridux, ma jiridux narawhom li jkunu infurzati biex jaġixxu b'tali mod aħna flimko konna eh, suġġerejna sistema ta' traffic lights, issa ġiet indikaturi eh, motiħor. Imma il-konsumaturi rnixti u li tkun iktar faċli għalihom biex jagħmlu distinzjoni bej prodott u ieħor. Din hija xi ħaġa importanti. in-nies xi kultant jgħid nisimgħu wkoll li hemm nies laqqas biss jaqraw gazzetta ġifiri bħala lingwaġġ li nużaw, speċjalment għar riski jridu nkunu veru ċari. Grazzi ħafna, jiddispjaċini nejt li issa dinna l-ħin tal-interpreti kelli Jean-Paul Gozes u s-Sinjura Luling li xtaqu jitkellmu għalhekk darboħra intuhom priorità. Se nerġgħu nagħmlu l oħra biex nibdlu l-femmit tagħna anki fuq l-IMD u nippruv u nagħmlu il-prips qabel għax veru dejjem is-soltu nħallu għall-aħħar. Jean Paul. Sinjura President, em, jina ma nafsibx li eh, kwistjoni tal-interpreti ta' hawnhekk biss għaliex mawx nies hawnhekk. Għax il-diskussjoni issir biss bdejn ir-rapporter u shadows veru qegħdin fl-aħħar tal-mandat tagħna imma qed naraw fuq dan id-dossier importanti imma fejn huma il-deputati u fil-gruppi sejsuri meta jkonna eh, eh, nis li ma ġewx hawnhekk se joqogħdu jqajmu ħafna affarijiet fil-qatt tal-gruppi. Kif se nagħmlu llum war nofsinhar għall-rapport rapport li għandna u noqogħdu dejjem nipposponi għax id-diskussjoni ma jkunux saru f'diskussjonijiet kif suppost. Mhux tortijak imma wieħed irid iqishom dawn l-affarijiet. Jiena biex ikolli jider ismi fuq il-rapport irrit nitkellem hawnhekk u dak ikun biżejjed. Jiena dejjem nkun għal għal dejjem nipprova nkun fil-ħin u noqgħod tas-sissjoni kollha. Illum kont ftit tar għax kont ġej minn Berlin bit-trejn. Is-Sinjura Beres, peress li eh, hija eh, responsabbli ta' dan, i nixtieq ngħidilha li toqgħod attenta ħafna fuq xogħol li għamilna fuq il-credit rating agencies, konna bilanċjati ħafna biex jiġu rispettati r-regoli. Jean Paul, għalek jiena għet li hemm bżonn nagħmlu sessjoni oħra biex nibdu l-femi tagħna għax jiena wkoll inkwatata għal fat li dejjem ċertu rapporti noqogħdu nipposponewhom għax ix-shadows ikollhom iktar laqatu u ma jiġux. Um, memx il-kumitat miftuħ. Aħna fuq ħafna affarijiet qegħdin il-qudiem ħafna meta mqablu mal-Kunsill u meta hemm dibattitu twil hemm bżonn li dawn isiru fil-miftuħ pubbliċi. Grazzi.